Okay, colleagues, we are going to make a start. We're a couple of minutes late, and I'll make sure that... Eh, signori, importanti li nibdow, għamina prezidentu nishtiq nibdow fil-ħin. Kuntenta li nista nipresidi dan ismiħ publiku l-lejla u partikolarment nisti nilqa fisem il-komitat tagħna l-Sur Kristos Stiljanidis li ġi nominat bħala komissarju għal ajnuna umanitarja u ġestjoni tal-kriżi. Uħut minnkom kienu hawn il-bira fil-għaxija mal dawk li ma kienu xawn nixtieq nerġa' insemmi xin il-proċedura. Il-Parlament ħej il-vot għall-elezzjoni tal-Kummissjoni ġdida skont ir-regola 118 għan 16 tar-regola tal-proċedura billi valwa il-kummissarju kollha nominati għabbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom, l-impenn Ewropew tagħhom u l-indipendenza personali. Il-Parlament jevaluta wkoll il-fema tal-Kummissarju nominat tal-portafol tiegħu il ħiliet ta' komunikazzjoni u smiħ tal-lejla qiegħed apposta għalhekk biex inkun nistgħu nivvalutaw. Nixtieq informakom li dan ismiħ qed jixxandar live fuq l-internet fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u via Europe by Satellite. Bekk kulħadd jista' jsegwi dan is-smieħ online. Dawn ħajkunu disponibbli anke bħala verżjonijiet irreġistrati wara l-laqat. L-interpretazzjoni hija disponibbli bi 23 il-sin, kulħadd għaddej taħt pressjoni ta' ħin imma nitolbukom titkellmu bil-mod biex bekk l-interpreti kun jistgħu laħqu magħkom. Diġà l-ħajja tagħhom diffiċli, xogħolhom diffiċli, iżda il-lum huwa l-jum tal-traduzzjoni internazzjonali u għalhekk nixtieqilhom il-jum it-tajjeb, il-ġurnata tajba u grazzi tal-qegħdin magħna lejla. Now we sent all our we sent our commissioners designates some questions in writing. Kenna mistoqsijiet bil-miktub lill kummissarju nominati nbatulu batenna lura tweġibit bil-miktub u batomna lura u għedin imqasmin il-membri kollha. Issa nispjega kif ħanimxu. Is-sur Stiljanidis jibda bil-istqarrija ta' ftuħ ta' mhux iktar minn 15 minuta, il-parti l-bira ta' smih bħal bira fil ħajkun 45 mistoqsija ta' minn membri f'kull round kull grupp politiku jkollu mistoqsija ta' minuta u l-kummissarju nominat jkollu minuta u nofs biex wieġeb. Wara il-kummissarju nominati kun tkellem ikonna segwitu qasir ta' 30 sekonda u mbagħad it-tweġiba tkun tista' tkun minuta twila. Ġifieri l-ewwel round erba' mistoqsijiet għal kull erba' minuti għal kull mistoqsija. Il-bqija tal-mistoqsijiet huma tlieta total minuta għal mistoqsija żewġ minuti għat tweġiba. Zommu il-ħin u d-dimajnejkom għandkom l-arloċ fl-screens nishtiqu ma niskorrux fil-ħin ta' allokat li għanna. Ħajkonna mistoqsijiet ukoll miż-żewġ kumitati li ġew mislodina għal dan ismiħ għaliex jaħdmu fuq oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza wkoll ta' dan il-portafoll li huwa l-Kumitat għal affarijiet barranin u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel. Wara dawk il-kumitati kunu tkellmu, niftħu il-kelma għal membri tal-gruppi politiċi. Nibdow issa minnu fih is-Sur Stiljanidis Naddilek il-mikrofonu għal massimu ta' 15 minuta. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Signora President, membri onorevoli, eżis kollegi. Huwa verament unura lija li hija tawn illum bħala l-Kummissarju nominata l lajn umanitarja u l-ġestjoni tal-kriżi. Huwa privileġġ li ġejt propost għal dan il-portafoll fil-qalba tal-valuri universali. Jien tassew konxu tal responsabilta enormi li għandi. Ija tawn qoddimkom bħala kollega. Bħala politiku jindirizza lil politiċi oħrajn. Aħna il-koll mitħla ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ta' sekwit, deċiżjonijiet diffiċli, diffiċli ħafna politiku ikun f'battalja kostanti mal-istorja. Aħna rridu nagħtu rendikont ta' għamilna lill ġenerazzjonijiet ta' warajna. Għal daqstant, rrid ikollna viżjoni, kuraġġ politiku u dinjità. Ir-responsabilità tiegħi illi niprovdi tmexxija u nsarraf il-viżjoni f'riżultati fuq il-post. L-ħtiġijiet għall-għajnuna monetarja qed jiżdiedu kuljum. Konflitti, tibdil fil-klima, diżastri fil-qasam tas-saħħa, faqar estrem u ġuħ huma fost il-fatturi ewlenin ta' din iż-żieda fil-ħtiġijiet. Il-fatti tal-waħx jitkellmu waħedhom għal kemmi gravi s-sitwazzjoni. Sa tmiem is-sena 2013 miljon ruħ sfaw spustjati minħabba konflitt. Medja ta' 32.000 ruħ qegħdin jisfaw spustjati kuljum. Kuljum iktar minn 8.000 tifel u tifla imutu bil-ġuħ u kważi 3.000 imutu fjum twelidhom aħna għanna responsabilta li nindirizzaw dan kollu issa, mux umbat, illum mux għada, Naf xi jfisser li tkun f'sitwazzjoni ta' konflitt li ma jkollokx ken, li ma jkollokx il-bżonnijiet bażiċi, li tgħix fil-biża u li tkun imċaħħat mill-dinjità tiegħek. Bħala tifel u mill-ġdid bħala student rajt bajnejja id-batija tal-poplu ta' Ċipru. Ċipriotti Griegi u ċipriotti torok. Rajt bajnejja l-uġieħ tal-ispostjament. Fimt bidnowa xini l-importanza u l-ħtieġa tal ajnuna umanitarja. Irrit nkunċar. ċar. L-impatt ta' konflitt mandux lawn etniku jew reliġjuż. Jolqot lil kulħadd. Kulħadd anzjani, żgħażagħ, irġiel, nisa, bniet u subien. L-għajnuna monetarja hija bbażata fuq l-ħtiġijiet, mhux fuq l-opportunitajiet politiċi. Għanna kuntest tas sew ta' sfida qoddimna. L-ewwel nett ippermettu li nagħti ġieħ lil ħaddiema monetarji u ta' għajnuna. Huma jissugraw ħajjithom kuljum biex jgħinu lil-lajrom, irrispettivament mill-identità, ir-reliġjon jew in-nazzjonalità qed naħseb dwar il-qtil tal-ħaddim Britanniku tal ajnuna monetarja David Haynes mill-militanti ta' ISIS. Qed naħseb dwar il-qtil ta' tmin ħaddiema koraġużi tal-għajnuna nazzjonali li jispiegaw jispjegaw x'inhuma l-perikli tal-Ebola. Dawn huma weġġat li fakruna dwar il-perikli li jaffaċċaw il-ħaddiema tal-għajnuna monetarja. Iżda jfakruna wkoll li kull ma jmur hemm nuqqas ta' rispett għall-iktar prinċipji universali bażiċi stipulati fil-liġi umanitarja internazzjonali. Il-numru ta' attakki kontra l-ħaddiem umanitarji żdied berba darbiet mis-sena 2003. Id-dinja qed isir kull ma jmur iktar fraġli minħabba iż-żieda fil-frekwenza u l-intensità tad-diżastri naturali pajjiżi żviluppati inklus l-Ewropa qed jiġdu dan. Ejja bħala eżempju l-arar li laqtu r-reġun tal-Balkani f'Mejju li għadda. L-ar li ra dan ir-reġun f'dan l-aħħar mit-sena. Il-rispons kollettiv tal-Unjoni Ewropea għal dan id-diżastru kien immedjat u impressjonanti. 23 stat membru aġixxa f'solidarjetà u taħt il-koordinazzjoni tal-Mekkanizmu ta' Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni Ewropea billi batu esperti u assistenza vitali. L-lin mit-traġedji umani, id-dizastri kollom konsegwenzi devastanti fuq tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp ekonomiku. Il-ġestjoni tal-kriżi tfisser li taħdem fuq ċiklu kollu tad-diżastri, inkluż il-prevenzjoni u tħejjija. Qed nagħmlu dan fl-imkien l istati membri tagħna għan biex naqsu s-sogri u anke internazzjonalment bil-qafas jogo għall-azzjoni. Il-konferenza dinija ta' Sendaj f'Marzu li ġej se tkun opportunità biex il-prevenzjoni ta' diżastri u tħejjija diżastri ikunu prioritajiet indaqs bħal rispons għad diżastri. L-opinjonijiet tal-Parlament huma tassew importanti u jien lest niddiskuti magħkom fid-dawl ta' din il-konferenza. Fil-qasam tal-konflitti, is-sitwazzjoni hija waħda inkwetanti. Bla preċedent bħalu li jkollok erba krizi jiet simultani tal-livell numru tlieta l-ola klassifikazzjoni fis sistema ta' ġnus maquda, Sirja, l-Iraq, l-Repubblika Ċentroafrikana u Sudan tisfel. Iżdem oħrajn kriżijiet li ilhom fis snin għaddejjin u li xorta jistħoq assistenza umanitarja sostnuta il-Palestina, Repubblika Demokratika tal-Kongo, Mali, Kolombja, Myanmar biex insemmi uħut minnhom. Fis-Sirja qed niġdu waħda mill-ikbar diżastri umanitarji tad-dinja. Iktar minn 10 miljon ruħ ġew affettwati minn dan il-konflitt. 6.5 miljoni nofsom tfal ma spostijat internament u n-numru ta' refugġati qabels 3 miljon ruħ. L-Ewropa lek taħtieġ ġixxi issa, mhux għada. Barra minn hekk, kellna l-effetti devastanti tal-epidemija tal-Ebola fl-Afrika tal-Ponent. L-Ebola għandha tiġi indirizzata bħala diżastru naturali enormi. Isu tromba tal-arja mixja bil-mod hija wkoll teddida għal sigurtà globali kif innotaw il kunsill ta' Sigurtà tal-Ġus Uda. Apparti statistika ta' tħassib l-firxa devastanta ta' dan il-virus hemm ukoll il-ħajjiet reali tal-bnedmin, tal-popli, tal-komunitajiet li għandhom bżonn assistenza psikoloġika wara l-rkupru. Dawn jeħtieġu eh, tweġiba medjata ma anke pjanar fuq medda twila ta' żmien. Din is-sitwazzjoni bla preċedent bħala qed tpoġġi s-sistema umanitarja internazzjonali taħt peace trement u jiena fiduċus li s-summit dinji umanitarju fl-2016 se rikontribwixxi biex jitejjeb il-kapaċità tas-sistema internazzjonali biex naqdu n-nies fil-bżonn. Is-sitwazzjoni ekonomika dinjija b'xorta ħażina mhux qed tikkontribwixxi biex inwieġbu għal dawn is-sfidi kollha Nixtieq nirringrazzja lil dan il-Parlament u speċjalment lil dan il-Kumitat għal impenn sot u dejjem tiegħu speċjalment fl-appoġġ ta' operazzjonijiet li salvaw il-ħajjiet. Importanti li nevitaw xkil fl-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja. Għalhekk għandna bżonn fluss affidabli u biżejjed ta' pagamenti biex nkunu nistgħu nonoraw l-impenji li ħadna. U issa, kentejn tal-aħħar dwar il-viżjoni tiegħi. L-isfidi d-dimna huma enormi, iżda anke l-determinazzjoni tiegħi u l entuzjazmu tiegħi mixjin f'din id-direzzjoni. L-intenzjoni tiegħi huwa li nikkonsolida x-xogħol eċċellenti li wetqet Kristalina Georgieva. L-ewwel u qabel kollox ser inkomplu bil-mandat tagħna l-qofol tal-mandat tagħna li nipprovdu assistenza essenzjali għal vitmi. L-Unjoni Ewropea ma tistax tasal bl-approċ ta' ftit wisq tar wisq, laqqas darba. Jiena nixtieq nikkontribwixxi għal ħaddiema umanitarji u tal-għajnuna biex jibqgħu fil-post u jwed u dmirhom u xogħolhom. U jiena għandi l-intenzjoni li nifoka mhux biss fil-kriżijiet ewlenin li jaf bihom kulħadd imma anke fuq dawk li ma jaslux qudiem fl-aħbarijiet tagħna. Li kim sejħin kriżijiet minsija. It-tieni nixtieq nkun il-kellim tal-iktar nies vulnerabbli. Il-vuċi ta' dawk bla vuċi. Ser naħdem fl-imkien ma' rappreżentanta Olja Federica Mogherini biex nejn il-dawk li l-nies li qed ibatu minn konflitti u diżastri biex irressa ħsibijiet tagħhom fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Ġejt bajt mistaġa u mill-qut mill-xida tal-port reċenti li kienem fir rigward il-Kumitat Internazzjonali ta' Salvataġġ dwar il-vjolenza u l-fastidji li jibatu u jkollhom iġarbu bnietu nisa Sirjani spustjati u dbatija li għadhom minna. Għandhom situazzjoni vulnerabli f'din is-sitwazzjoni ta' konflittu nixtieq intihom attenzjoni speċifika. It-tielet. Ser niddefendi is-speċifiċitajiet u l-prinċipji tal-għajnuna umanitarja u għalhekk għandna bażi kollettiva eċċellenti fl-Ewropa, il-konsensus fuq l-għajnuna umanitarja. Ir-raba, aħjaruf mill-li aħ, ġifiri ta' prevenzjoni. Għal daqstant, ħankompli il-xol fuq li nkunu nistaw nelqaw għal krizi minn qabel. Jekk ninvestu fuq dan il-lum, nistaw namluħ permezz tal-assistenza ta' svilupp u umanitarja, din tiswinna ferm inqas jekk milli konna nwieġbu għal-kriżi għada petada. Għannaħdem spalla ma spalla mal-kummissarju nominat Mimiċa f'dan ir-rigward. Il-ħames, il-kriżi tal-Ebola hija eżempju perfett tal-ħtieġa kruċjali biex konna xaġa li l-in mill-koordinazzjoni. Rapproċ konġunt ta' vera bejn il-pajjiżi u l-ministeri differenti. Qed naħdmu lejn dan l-an dan il-Kummissjoni biex niġbru flimkien is-servizzi kollha fil-ERCC, il-ċentru ġdid ta' koordinazzjoni e-rispons għall-emerġenzi billi nortu fl-imkien l-istati membri l-imsieħba internazjonali tagħna u tabilħaq ukoll id-donaturi umanitarji l-kbar. Iżda frankament ir-riżultati għadhom mhux qegħdin hemm, namlu bżonn nagħmlu aktar. Is-sitt. Irridu nkomplu nipproteġu ċ-ċittadini Ewropej. L-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni ġdida l-protezzjoni ċivili għandha twassal biex ikonna rispons iktar effiċenti li tista' tilqalih minn qabel u affidabbli għad-diżastri u jkontribwixxi wkoll biex ikonna prevenzjoni għad-diżastri fl-Ewropa. Fl-aħħar, fuq l-ekk imsejjaħ approċċ komprensiv, jiena ser inkompli fuq ix-xogħol tal-predeċessur tiegħi aħna inbatawt. Imma għal dan ir-raġuni għalhekk jekk niġi konfermat ħan naħdem mill-qrib ma' rappreżentanta Olja u mal-Kummissarju l-oħrajn biex nipromovi u nindirizza l-eruq tal-kawżi tal-konflitti biex insaħħaħ minn ġdid il-prevenzjoni u riżoluzzjoni tal-konflitti, stabilizzazzjoni u biex bekk il-pajjiżi jmorru lura fit-triq ta' żvilupp sostenibbli. Fl-istess ħin ser inkompli niżgura li l-għajnuna monetarja ma tiġix strumentalizzata u il-prinċipji ta' umanità, imparzjalità, neutralità u indipendenza jiġu rispettati bisħieħ. Dan huwa prekondizzjoni li permetti l ħaddiema monetari ikollhom aċċess għal vitmi. Dan huwa dovut lilhom. Jistħoq ilhom hekk. Eżis kollegi, matul dawn l-aħħar ġimagħtejn tallimt ħafna Dan il-portafol mimli daqs bajda b'ħafna urġenzi. Jiena nitalla malajr u jekk tafruli l-fiduċa ta'kom jien ser inkompli naħdem bla qiegħda biex inkompli nsaħħaħ il-fema tiegħi fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. U regolarment nerġa' lura hawnhekk quddiem dan il-kumitat biex niddiskuti flimkien magħkom dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Um, thank you, Mr. Delanidis, for that excellent introduction. Grazzi, grazzi tal-introduzzjoni eccellenti tijak. Issa naddu għal mistoqsijiet minn gruppi politiċi. Nibdow bis-sur Stier fisem il-PPE li għandu mistoqsija għal minuta mbagħad is-segwitu. Ik joġbok. Grazzi, Sinjura President. Merħba l-Kummissarju nominat. Fl-introduzzjoni tijak fil-diskors taftuħ semmejt it-tifqija tal-Ebola u korrettament ta' fost il-prioritajiet fil-ħidma ta' tijak pala kommissarju jek tiġi nominat, jek tiġi konfermat. Fil-dibattitu li għanna unek fil-parlament, fil-plenarja, dan l-axħar konna għedin nindirizzaw xi stimi ta' 20.000 ruħ infettati sa' tmim din is-sena. Dan kien ftit ġimatilu, propju fi Strasburgu, u issa għanna stima ta' ċentru ta' Stati Uniti għal kontrollu l-prevenzjoni li jitla saħan sitra sa' 1.4 miljun ruħ sa' jannar 2015, jekk ma jkunx hemm intervent addizzjonali jew bidliet li jiġu introdotti fl-imġiba tal-komunità internazzjonali. U għalhekk jina interessat nisma' minn għandek u intet li jeħtieġ isir iktar. L-ewwel mistoqsija tiegħi li hija din. Kif tivvaluta jekk tista' telabora aktar x'inhi l-valutazzjoni tiegħek tal l-interventi tal-komunità internazzjonali preċiżament l-aktar l-Unjoni Ewropea? Permettuli, Wiesbeck. Nixtieq nitkellem bil-sint walidi. Għandek raġun, kollega, is-sitwazzjoni hija waħda diffiċli ħafna. Iżda l-komunità internazzjonali Neħtieġ narfu li qed taġixxi tard wisq. Rridu nibdow billi ma nissottovalutawx il-perikli tal-ebola. Nafu li din huwa punta tluq tajjeb ħafna. Nafu li l-President tal-Bank Dinji qal li s-sitwazzjoni hija waħda imwera ħafna huwa espert f'dan il-qasam. U għalhekk jeħtieġ naġixxu issa mill-aktar fis possibbli. Nemmen illi litra li l-kumitat tagħkom diġabat ta' bil-ħaq tistabilixxi li huma l-prioritajiet korrettament. Iva, rridu bħala tabib mediku nixtieq ngħidilkom li għandna bżonn azzjoni immedjata, għandna bżonn it-tobba fil-post. Neħtieġu impjegati oħrajn fil-qasam tas-saħħa, rridu nwaqfu sptarijiet fil-post. Dawn huma azzjonijiet li jeħtieġ li jsiru issa għaliex jekk il-virus jgħaddi għal popolazzjonijiet urbani dan ma jkun bla kontroll u għalhekk neħtieġu naġixxu b'mod koordinat. Għal daqstant, l-imsieħba internazzjonali kollha jaħtieġ jaħdmu id fit fl-imkien l-istati membri jaħtieġu jaħdmu b'mod effettiv. Grazzi, kummissarju nominat, il-mistoqsija ta' segwitu hija din. Tista' tgħidilna forsi jekk tiġi konfermat xikunu l-passi konkreti tiegħek biex taġixxi fuq it-tifqija tal-ebola bħala Kummissarju ġdid? Kummissarju nominat. Jekk tonorawni bil-fiduċa tagħkom nemmen illi il-kuxenza politika tiegħi kif ukoll it-taħriġ tiegħi bħala tabib huma tali li jiena jkun ifisser li rrid nkun preżenti fuq il-post u għalhekk l-ewwel żjara tiegħi tkun f'dawk iż-żoni fejn il-virus huwa attiv biex bekk nkun nista' nara bajnejja x'inhija s-sitwazzjoni fil-post u nkun nista' insawwar l-opinjoni tiegħi. Hemmhekk quddiem l-affarijiet iseħħu quddiem għajnejja, quddiem il-morda nkun nista' nifhem eżattament x'jeħtieġ isir sabiex bekk nkun nista' nħejji pjan għall kooperazzjoni u l-koordinazzjoni dak li jeħtieġ isir fuq il-post. Dik tkun l-ewwel żjara tiegħi. U jiena impenjat għal dak li għadni kemmet il eżis kollegi. Jiena qed nieħu dan l-impenn quddiemkom u dan jibgħat messaġġ lil tobba oħrajn kollegi tiegħi li neħtieġu immorru fil-post. Grazzi. Thank you. The next question is Mr. Leeds for this... Il-mistoqsija li miss is-sur Leeds għal Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi tal-introduzzjoni mqanqala tiegħek. Naqbel. Inti għat illi rridu nindirizzaw is-sitwazzjoni dwar kriżi umanitarja issa fil-bidu tal istqarija tiegħek. Għandi mistoqsija dwar is-sitwazzjoni il regolament attwali tal-Kunsill 1275-96 huwa tas-sena 1996. Dan għandu jiġi revedut ħalli jirrifletti l-sfidi attwali u il-proċedura leġislativa li ddaħlet mit-trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni ila tipposponi l-inizjattiva u jider illi mhix lesta li tagħmel reviżjoni. Soċjalistu Demokratiċi talbu kemm il-darba reviżjoni ta' dan ir-regolament biex itejbu it l-effiċenza u l-effettività tar-rispons umanitarju għal popli illi jintlaqtu mill-kriżi kifett inti inti taqbel li jkun hemm reviżjoni qabel tmiem l-2016 u jekk le għaliex le u jekk iva fil-fema tiegħek x'taħseb li għandhom ikunu l-elementi ewlenin ta' reviżjoni tagħha. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έχετε απόλυτο δίκιο και από ό,τι έχω ενημερωθεί, όντω υπήρξε και. Grazzi, kollega. Għandek raġun 100% ġejt marra fli hemm pens biex dan ir-regolament jiġi revedut. L-attitudni tiegħi ħatkun din li ħanejdlek. Xejn mu għal dejjem. Irridu nkunu lesti, li nirrevedu il-pożizzjonijiet tagħna fid-dawl tal-ħtiġijiet u l-qadiet il-ġodda iżda jkun hemm daqsxejn ta' sogru meta wieħed jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu. Wieħed jista' jgħid illi it-tajjeb huwa għaladu l-aqwa huwa tajjeb ta' dak illi l-aqwa huwa għaladu ta' dak li huwa diġà tajjeb, skużawni jekk is-soċjalisti għandhom pożizzjoni ċara u konfermata, aħna għandna nnedu dialogu. Għandna niddiskutuha u fid-dettal għandna naraw x'jista' jiġi revedut. Jekk insibu pożizzjoni komuni, mbagħad iva. Iva naraw kif nistgħu navanzaw. Tafu li din trid tkun deċiżjoni tal-kulleġġ tal-kummissarji. Għal daqstant intenni. Nemmen illi dan ir-regolament qed jaħdem tajjeb iżda jiena lest li nagħmel din il-konsultazzjoni dan il-qafas tal-komitat ta'kom u rridu naraw jekk inħat kollha rappreżentati u miex favur li kunem reviżjoni jekk aħna naslu għal din il-konklużjoni għal konklużjoni li l-affarijiet qed jaħdmu tajjeb kif inhu ma bħalissa mela allura regolament jibqa' kif inhu it-tieni mistoqsija. Semmejt is-sitwazzjoni tal-Ebola. Il-koordinazzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll bejn l-Unjoni Ewropea u protagonisti oħra sabiex l-għajnuna momentari tilħaq il-miri tagħha. Aħna eh, eh, tajna mal-ambasċatur tal-Iraq kundannat ċertu azzjonijiet is-sitwazzjoni għanda tiġi solvuta. Il-mistoqsija hija speċifika, spassi tissuġġerixxi ħalli kun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati membri kif ukoll bejn atturi oħra internazzjonali. Il-kwistjoni tal-koordinazzjoni hija il-bażi għall-effiċenza l-effettività ta' kull prattika l-iktar fil-każ tal-ebola. Jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni xejn ma jista' jsir. Għalhekk jiena nemmen aħna għandna niżviluppaw il-kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba internazzjonali tagħna. Jiena diġà nisaf kuntet ma' Sur Valerian mill-OCHA rappresentanti ta' Nazzjoni Uniti, rappresentantoli għal refugġati, bekk jekk intom ta' provawni, nemmen, kompli dawn il-kuntatti tiegħi ħalli aħna nkunu konkreti u effiċenti. Din hija prekondizzjoni il-kooperazzjoni tal-imsieħba internazzjonali mal-Kummissjoni għall-għajnuna umanitarja Ja prekondizzjoni u pedament meħtieġ sabiex aħna nibnu ħidmietna. Għanna dejta ġdida dwar l-ebola issa kenna konna sottovalutajnija hemm mobilizzazzjoni ġdida tal-komunità internazzjonali u nemmen li hemm bżonn nieħdu azzjoni immedjata. Issur Karski għal ICR. Signora President. Komissarju nominat l-ewwel summit dinji umanitarju f'Istanbul fl-2016 ħaj jipprova jagħti taqsira ta' dak li aħna għamilna meta trattajna bl-għajnuna umanitarja f'dawn l-aħħar snin. U kol ħaj jipprova jikseb standards aħjar dik li għajnuna. Aħna irridu nistabilixxu xi miri miri għal wara l-2016 ħalli u lejna tkun aktar effettiva l-mistoqsija tiegħi. X'evalwazzjoni għandek tal-anijiet tagħna, l-anijiet Ewropej u kemm aħna lesti għal dan is-summit? X'tip ta' tħejjija għandna għal dan is-summit? X'inhi l-evalwazzjoni tiegħek? Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Ta' bilħa dan is-summit fl-2016 f'Istanbul huwa avveniment tassu importanti għal tlet raġunijiet l-ewwel net. Mhux mhijiex konferenza intergovernattiva. Protagonisti kollha tal-komunità internazzjonali umanitarja ħajkunu preżenti. Stabilixxa għanijiet preċiżi l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-effettività tal-azzjoni umanitarja Imbagħad hemm il-problema ta' l-aċċess għall-għajnuna. F'din il-konferenza għandna l-opportunità li nitħattu aktar dawn din il-kwistjoni. Nemmel li l-Ewropa għandha tkun aktar imħejjija u għalhekk għandna konferenza li ħassir qabel fil 15 Bukarest. Nemmen li jekk intom tapprovawni. iktar kriżijiet u situazzjonijiet ta' urġenza. Arja tkellim tinti dwar flessibilità li hija ħaġa tajba f'momenti normali ma mhix biżejjed mument ta' kriżi u nkella rikors għal riserva budgetarja li għandha riskju li tipoteka il-budget dejjem iktar u mbagħad se nagħmel referenza għal xi ħaġa assurda li hija parti mis-sistema tagħna li l-inadekwatezza tal-ħlasijiet u l-impenji hija legalizzazzjoni tal-nuqqas ta' rispett tal-wediet li jisiru. Meta aħna nkunu wasanna propju fil qieħ tal rizorsi tal tagħna u ma narawx ebda soluzzjoni fil-post fil se jkonna se, se jkonna mezzi biex niffaċċaw il-kriżijiet il kriżijiet tal ġejjieni Naħseb aħna dan huwa nuqqas sistemiku u inti biex kif biex biħsebek tagħmel biex issolvi għad il-problema. Έχετε għabolli dodigju ston τρόπο bir grafiti din għadastas. Iva, għandek raġun. Fil-mod ta' kif inti diskrivejt is-sitwazzjoni naf illi ilek titratta dawn il-kwistjonijiet għal bosta snin fiħdan dan il-Kumitat. Jiena kont membru tal-Kumitat għal budgets pala membru tal-Parlament Ewropew. F'dawn ix-xarej jiena ksib daqsxejn tal-informazzjoni tal-esperjenza dwar kwistjonijiet budgetarji aħna diskutejna ħafna kwistjonijiet marbuta mal-budget ta' deve. Nixtieq ngħidlek illi xi stadju jew ieħor aħna impoġġu flimkien u nippruvaw nipperswadu lil kulħadd li l-azzjonijiet umanitarji għandhom natura tassew speċifika bekk għandhom jingħataw trattament speċjali dak li huwa budget għalihom. ċertu stadju l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti u tampenji għandhom jaqblu. Din hija kwistjoni aktar ġenerali dwar il-budget Ewropew. Iżda għalina l-għajnuna umanitarja trid issir xi ħaġa oħra. Għandna argumenti tassew b'saħħithom ħadd ma jista' jiġħad l-argumenti tagħna dwar kemm jispeċifika l-azzjoni tagħna. Jekk sal-2016 jirnexxinna nqablu l-impenji billi nużaw il-flejjes mir-riservi, aħna ħajrnexxinna inżommu il-pożizzjoni tal-għajnuna umanitarja minkejja il-fat li jemżon aktar tiġijiet, iżda neħtiġu aktar donaturi u għalek semmejt il-simbolizmu wara Istanbul bħala il-lok tas summit tagħna. Mela, il-midterm review tista' eventwalmen uh, eh, twarrab il-regoli budgetari għal dak li applikaw għall-għajnuna umanitarja, għalhekk inti lest illi tipproponi sistema derogatorja għall-azzjoni umanitarja fil-kuntest ta' regoli budgetari. Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015, να επιμείνουμε στη θέση της ιδιαιτερότητας. Nemmen li diġa fil-bidu tal-2015 nistaw ninsistu dwar l-ispeċifità tagħna naħseb li iva hija fattibbli. Dan jista' jsir permezz ta' diskussjoni billi nresqu l-qudiem dan il-punt jekk aħna ta' bilħaq ninsistu dwaru, nemmen l-azzjoni umanitarja hija l-unika azzjoni li hija tant urġenti fejn hemm ċirkostanzi mhux previsti. Għalhekk neħtieġu aċċess għal riserva għal riserva ta' emerġenza. U fl-istess waqt għandna bżonn ta' din il-possibilità ta' pagamenti u impenji illi ikunu jaqblu jikorrispondu. Naf il-finanzjament ta' l-NGOs mandux jiddewem għaliex huma mandomx aċċess għas-self mill-banek. Għalhekk il-fondi għandhom jinataw fl-aħjar ħin, fl-aqwa ħin biex insalvaw il-ħajjiet u naqsu d-batija. Is-sur Krizogonus fisem il-gwe, kummissarju nominat jinsab għarajk jekk forsi dul nemmen li anka ħajkun qed jitkellem bil-lingwa tiegħek. Iva, grazzi, grazzi President. Grazzi, Signora President. Kummissarju nominat fl-imoddi. Kienem min qal illi hemm amministrazzjoni ħażina jew korruzzjoni ftit li implementazzjoni ta' proġetti ta' għajnuna umanitarja mill-Kummissjoni Ewropea għal pajjiżi terzi fis-Somalja pereżempju. Jekk inti diġà approvat mill-Parlament. Kif għandek f'moħħok li tirreaġixxi jekk ikun hemm kwistjonijiet bħal dawn matul il-mandat tiegħek? Mandat tiegħek ta' kummissarju għall-għajnuna umanitarja. Grazzi, aziz kollega. Iva ta' bilħaq. Il-frodi u l-korruzzjoni iseħħu. Apparti mill-ħajja ta' kuljum. Kien hemm xi każijiet, jiena ġejt marraf, kien hemm reazzjonijiet effiċenti wkoll skont l-informazzjoni li rċevejt hemm mekanizmu intern ta' kontroll effiċenti, mekanizmu ta' kontroll tal-esperti, mbagħad hemm il-qorti tal-awdituri. Għalhekk il-kontrolli jsiru. U mill-evalwazzjonijiet li joħorġu minn dawn il-kontrolli kunu nistaw naraw biċ-ċar illi l-kontrolli qed jaħdmu huma effiċenti il-kontrolli huma meqjusa tassew importanti mis-servizzi kollha ta' eko. Imma ejjew ma nkunux inġenwi, hemm każijiet ta' frodi u korruzzjoni rridu ntejbu s-sistema ta' kontrolli. Meta jatuni aktar dettalji jiena nipprova ntejjeb is-sistema kemm jista' jkun imma Dun kunu konxi mill-fat illi każijiet bħal dawn jistgħu jinqalaw dejjem imbagħad irid tkun hemm irrieda politika sabiex dawn il-każijiet jiġu trattati u trattati kif għandu jkun. L-Onorevoli Membru, inti qed illi hemm bżonn ta' attitudni bla ħniena u wirja ta' rida politika dwar kwistjonijiet ta' moralità, immoralità. Inti lest li twaqqaf l-eżekuzzjoni ta' programm jew inkella li tissostitwixxi il-min qed imexxi programm jekk ikun hemm il-bżonn? Iva, kollega, naturalment m'hemm l-ebda soluzzjoni oħra. Irridu nkunu bla ħniena. Irridu nkunu sodi dwar kontra kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi. il flejjes ta' min ħallas it-taxxa m'għandhomx jintefqu fuq il-frodi imma fortiġijiet reali. Dawn il-krediti tal-għajnuna umanitarja huma sakri dawn il-flejjes isalvaw il-ħajjiet jgħinu l-tfal, l-tfal li kollhom xi ħaġa x'jieklu f'nofsinhar fil axija Għalhekk irridu tassew nkunu sodi fl-azzjoni tagħna dwar dawn il-kwistjonijiet. Iva, natikom l impentijie jek jekk tinqala kwistjoni bħal din il program irid jiġi sospis u l-proċeduri kollha meħtieġa li jridu jkunu tassew stretti għandhom jimbdew. Għandhom jiena taw bidu l-informazzjoni illi jiena irċevejt ma tantxili hawnhekk. Għallu li li meta kien hemm każijiet bħal dawn ġew trattati b'mod deċiżiv. Sinjura Hautula mill-grupp tal-ħodor. Kiinnitin varmasti kaikki huomiota. Grazie, President Jina żgur illi aħna lkoll apprezzajna viżjoni tiegħek meta inti qed illi trid tiġġieled għal dawk l-aktar vulnerabbli, trid tkun il-leħen tagħhom, trid tagħti leħen il min m'għandux leħen. Nixtieq nagħmilek mistoqsija. Ħafna minoranzi sofru, jibatu aktar minn oħrajn mill-kriżi umanitarja, per eżempju, l-persuni b'diżabilità u tfal u n-nisa naturalment huma vulnerabbli immens. Iżda n-nisa Spiss ikunu parti mill-grupp ta' maġġoranza. Allura fil-prattika kif tista' tqis l-aktar persuni vulnerabbli bħat tfal, persuni b'diżabilità, in-nisa? Għandek xi idea dwar kif l-għajnuna umanitarja tista' ukoll tingħata lil gruppi l-aktar vulnerabbli sabiex is-sitwazzjoni tal-iġene, faċilitajiet ta' saħħa għal persuni b'diżabilità tiġi koperta u kol fassidu sessuali fuq n-nisa jiġi evitat. Ja problema ta' sew serja. X'tib ta' azzjoni ħatiħunti? Grazie, Grazzi, aziz kollega. Għall proċ sensittiv tijak fizafi dawn il-gruppi vulnerabli. Bħala bnedmin aħna nuru xin sarfu Meta aħna nejnu lil dawn il-gruppi vulnerabli kollha. nejnu kemm hemm bżonn li wieħed jgħinhom. Xi gruppi għandhom jiġu mejjuna kif suppost persuni li għandhom problemi ta' mobilità biex natik eżempju, jiena minix espert dwar din il-kwistjoni, forsi fadalli x'nitgħallem ħalli nkun aktar preċiż fit-tweġibiet tiegħi. Iżda l-informazzjoni li naksibt sissa hija li skont l-indikaturi tal-kriterji li aħna nużaw għal-għajnuna umanitarja naħata l-NGOs hemm indikaturi dwar in-nisa, it-tfal, fastidju sessuali, violenza sessuali u kwistjonijiet dwar persuni bi bżonnijiet speċjali jekk ikun possibbli iva dawn għanna nżiduhom, nestenduhom. Bekk natu prova tal-valur bażiku tal ajnuna umanitarja. L-umanità, l-umanità trid tissarraf xi ħaġa konkreta ħalli meta nindirizzaw il-problemi ta' dawn il-gruppi aħna nkunu nistgħu inkejlu b'mod konkret bl-indikaturi li jien deskrivejtlek. Haluaisin vielä jatkaa tätä ajatusta sillä tavalla, että... missä mistoqsija oħra u Nishtiq inkompli fuq l-istess ideja, issa għaw miljoni ta' persuni li jiexu fil-kampijiet u jistaw jibqu għammek anki għal 20 sena. Naraw il-kampijiet fil-Kenja fejn hemm nies li l-om jiexu fihom għal 20 sena, nies suni. Naħseb se tmur fil-Ġordanja anti fil-Lebanon dak il- kamp hemmhekk li hemm fil-Ġordanja hemm uh, is-sura ħalżajr. Met waqt il-laqawla li se jkun hemm, eh, tistgħu tagħmlu xi ħaġa biex tagħtu tama lil dawn il-persuni li jgħixu fil-kampijiet pjan tar għal-refugġati 2.0 tkun forsi ideja. όντως όπως το περιγράφεται είναι μια μεγάλη πρόκληση. Iva, sfida kbira x'fil-fatt dak li attenti huwa minnu. Irridu niddiskutu s-sitwazzjoni aktar fid-dettall u nsibu mezzi konkreti biex nindirizzaw dawn il-problemi li l għaddejjien għal snin twal, għalli xet ma namlux dan se nitilfu ġenerazzjonijiet sħaħ Aħna naraw dak li għaddej fis-Sirja. Forsi 6 miljun persuna illi edin u koll jiffiċaw il-situazzjonijiet jew il-konsegwenzi tal-konflitti fil-Sudan fil ta' Esfel, fil-Kongo u fil-Kenja. Batu l-ġuħ imma mitbatija u koll psikoloġika il fat li mandomx prospetti għal futur dawn it-tfal, mandomx ġejjeni. Dawn il-pajizi ma jistaw joħorġu mill-ċirku vizzjuż li huma maqbudin fih għalhekk irridu insibu pożizzjoni komuni Ewropea. Grazzi. President, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il-ġestjoni tal-kriżi dak illi ġara fil-golf tal-Messiku, dik eh, dak li ġara Fukushima u koll u rawna illi anki il-pajjiżi li huma attrezzati huma maqawijin ekonomiċi jistgħu forsi mhux dejjem ikunu jistgħu ikunu kapaċi li jġestixxu diżastri fuq bosta livelli fl-Ewropa daw l-affarijiet narawhom ħafna ta' spess u dak li ġara Fukushima u anke fil-Messiku jista' jiġri anke hawnhekk b'effetti devastanti. Is-sena nistaqsi jekk minn hawn tliet xhur oħra għal raġunijiet li ma nafhomx jista' jkollna xi kriżi kera kif dak bħalma ġara fil-Messiku jew Fukushima, taħseb illi nkunu lesti li niffaċċawha dil-kriżi u jekk taħseb li iva. Kif? Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μας εισαγάγει. Grazie għal dik il-mistoqsija. Li tiftaħ diskussjoni fuq it-tieni parti tal-portafoll tiegħi tal-responsabilità tiegħi li hija protezzjoni ċivili għandek raġun. Fukushima rajna li pajjiż kbir bħal Ġappun xorta kellu jitlob lajnuna u l-Ewropa tat għajnuna. Nistaw nitalmu ħafna minn dizastri multisettorjali minħabba kawzi naturali. Aħna għanna mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili li huwa ibbażat fuq it-ħejjija u il-prevenzjoni. Irridu nkunu lesti. u dan il-mekkanizmu u l-istati membri edin dejjem jaħdmu iktar mill-qrib fl-imkien. U bat naraw xġara fil-Bosnija. Emmek irnexxinna niffaċċaw il-problema tal-tararar li kien hemm hemmhekk mod aħjar mill-irnexxinna nagħmlu fl-2001. Għalhekk Ir-reazzjoni tagħna tkun iktar koordinata u nkunu lesti biex niprevjenu, rridu nagħmlu ħafna iktar għal prevenzjoni u dan il-mekkanizmu ta' protezzjoni soċjali u għal bażi għal dawn il-miżuri. Hemm tliet toqsma fejn hemm riski kbar nar il-ġimma li għaddiet kien hemm in nirien f'Milazzo u eh, kienem ħafna eh, tħaħen li probabilment huma ukoll velenużi. U dan se żgur jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent u lis-saħħa tal-abitanti. Inti taħseb illi il-siti industrijali jaqgħu taħt kompetenza Ewropea u mhux iktar kompetenza nazzjonali? δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στη συγγελία. Το ομολογώ. Jiena ma tanċina mitla ta' dak li huwa Davis għalija jkolli nistqar. Ma jiena jkolli ngħid illi iva jekk stat membru jitlob lajnuna aħna lesti illi nofruha u jista' wkoll jitlob lajnuna minn stati membri oħrajn Dana ġara bosta drabi meta kienem minnirien fil-nofsinar tal-Europa, per eżempju, il mekanizmu ta' protezzjoni ċivili jista' u koll jintuża l-lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Issa, jekk se jkun hemm talba għal din lajnuna, aħna għandna il-LRCC e li huwa il-ċentru għal-ġestjoni tal-kriżijiet illi jista jirreagġixxi b'mod immedjat biex ma jkunx hemm konsegwenzi traġiċi. Kwestjoni hija kollox jiddependi minn jekk l-istat membru jitlob xlajnuna. jina ma nistax inwieġeb fuq reġum tijak partikolari imma nistaw niddiskutu aktar fid dettal dan il-punt meta kolli iktar informazzjoni. Ekk issa wasanna fl-aħħar tal-ewwel round ta' kellima u issa għandna l-kellima mill-membri tal-komitat li qegħdin iżuruna is-Sur Preda. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju nominati jena l-ewel net irrit nifraħlek għan nomina għandek portafoll importanti ħafna mux biss għalix l-Unjoni hija l-ikbar eh, donatur ta' għanjumna monetarja fid-dinja imma minħabba li ċittadini li aħna nirrappreżentaw isu li l għanjumna monetarja hija waħda mill-azzjonijiet l-iktar importanti li twettaq l-Unjoni Ewropea. Inti għandek il-kompetenzi, naħseb li għandek il-kapacitajiet kollha biex tagħmel dan ix-xogħol b'mod eċċellenti. Issa jiena nixtieq nkun naf kif se tikkopera mar-rappreżentanta Olja biex tiżgura li l-għajnuna umanitarja ma tkunx mifruda mill-politiki strateġiċi u dejjem imma li jsir kollox fir-rispett tal-prinċipji fondamentali tal-għajnuna eh, umanitarja ġifiri l prinċipji tal-umanità, neutralità, l-imparzjalità u l-indipendenza. U f'dan il-kontest jiena Nixtieq nisimak tajdilna xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna fejn l-Unjoni tat ħafna għajnuna lil persuni spostati imma huwa diffiċli ħafna illi eh, nidħlu fiż-żoni li huma kontrollati mir-rebelli. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar di sitwazzjoni ġenerali li għadni kif kellimtek dwarha. Grazzi. Iva, għandek raġun biex tbieħ. Il-koordinazzjoni u il-kooperazzjoni fuq livell ta' teams tal-proġetti kif eh, definiti mill-President tal-Kommissjoni Junk din it-tip ta' kooperazzjoni titkun regolari u konkreta. Għalhekk il-project team fuq l-affarijiet esterni huwa importanti ħafna u l-ħidma tiegħu se jkun ikkoordinat mis-Sinjura Mogherini li hija l-Viċi President u Rappreżentant Oli. l-lajnuna umanitarja jekk jiena nkun insir kummissarju jiena se nkompli nimxi fil-passi tas Sinjura Georgieva hija kella raġun l-approċ li għanna nużaw huwa dak li aħna ġewwa imma barra naraw is-sitwazzjoni x'inhi niġbru data illi tuna l-esperti l-uffiċjali tagħna fil-post sabiex nkunu parti minn xogħol kollettiv tal-tim biex nindirizzaw il-kawżi tal-kriżi. Aħna nafu li, li kunem bżonn ukoll ta' soluzzjonijiet politiċi Nafu għall umanista Ġappuniż li mem soluzzjonijiet umanitarji għal problemi umanitarji, għandna bżonn soluzzjonijiet politiċi. L-għajnuna umanitarja qiegħda hemmhekk biex ittaffi dbatija. Iva, aħna se jkonna rwol importanti x'naqdu fiħdan il-tim il tim il proġett meta kull qed niddiskutu l-politika imma mod parallel irridu nirrispettaw il-prinċipji ta' din l umanitarja li x'jekk ma nirrispettawhomx mhux se jkollna aċċess ma nkunx nistgħu nilħqu lill-vittmi. Għalhekk irridu nkunu in batawt biex nkunu effettivi u biex inħarsu il prestigju il u l-valur ta' lajnuna umanitarja. Signora Gardini, Grazie ħafna. Jina xtaqt Nitkellem dwar il-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili jina kont relatur u ħadd gost ħafna naħdem ma' parlament ma' ut illi ħareġ din l-ideja għal-mekkanizmu ġdid ta' protezzjoni ċivili propju biex ikonna uh, eh, kapacità ta' risposta iffaċilitata. Issa, wasanna għal moment li aħna nimplementaw dan il-mekanizmu. Jena nishtiq insaqsik x'miżuri beħsibek tieħu biex tigarantixxi li dan il-mekanizmu jintuża b'mod korrett u effiċjenti u kif inti beħsibek tmexxi r-wol ta' koordinament tal-Kommissjoni fil-autoritajiet differenti ta' protezzjoni ċivili fiħdan l-Istati membri u anke fil-rigward tal-Istati membri kollha li qegħdin jipparteċipaw fil-mekkanizmu b'mod partikolari irrid nistaqsi għal dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-sim ta' mezzi ta' respons u l-esperti il-voluntary pool taħseb li jistaw ikunu il-punt ta' tlu għal koordinament ta' dan il-mekkanizmu l-ġdid. Grazzi u nawguralek il-ħidma tajba. Aziza kollega, għatnara li inti tifem f'daw il-kwistjonijiet. ħanajdlek l jiena naqbel ma' ħafna minn dak li inti għat il-mekkanizmu għal protezzjoni ċivili huwa dak il-mekkanizmu illi jorbot lill istati membri mal-Kommissjoni f'sitwazzjoni ta' diżastri naturali Jikordina eh, jikkoordina permezz ta' ċentru tal-ERCC jikkoordina u koll l-assistenza minn stat membru wieħed lejn stat membru ieħor. Ħan irrepeti dak li għattilkom fuq il bosnia Ovvjament hemm ħafna lokal titjib. Per eżempju, fir rigward ta' prevenzjoni, nistaw nipreparaw pjanijiet jista' forsi noħol u pos baffa għax jekk ikun hemm problema f'pajjiż wieħed jista' jsir sforz kollettiv min-naħa tal-pajjiżi l-oħrajn. Dan jista' jkun mezz effettiv ħafna. Taf li hemm programmi strutturali li biex jiġu attivati irrid ikollok pjan titkun taf kif se tattivhom. Issa dwar in-natura volontarja, iva din toffri possibilitajiet ġodda għanna nespanduwa din il-pool u natuwa u koll rwol konkret fil-proċeduri kollha tal-protezzjoni ċivili. Naħseb il l-mekanizmu tal-protezzjoni ċivili huwa effiċjenti jista' jgħin anke f'sitwazzjonijiet transkonfinali għandna Norveġja u l-Iżlanda li wkoll huma imsieħba fih Montenegra u l-Fajrom ukoll applikaw biex isiru membri. Issa naddu għal gruppi politiċi l-ewwel kellim f'dak ir-round huwa s-sur Ponga, Viċi President, qiegħed bil-qeda warajk. Ma' ġembi. Sur Kummissarju nominat il-miżuri ta' prevenzjoni għat tnaqqis tar-riski huma essenzjali biex innaqsu l-impatt tal-gwerer, tal-konflitti politiċi, imma wkoll tal-katastrofi naturali li qegħdin isiru aktar spissi Xi strateġija se timplementa inti biex issaħħaħ ir-reżistenza u r-reżiljenza u tnaqqas il-vulnerabilità tal-komunitajiet lokali. Is-sinerġiji se jissaħħu bl-azzjonijiet li jittieħdu taħt il-politika tal-iżvilupp. Grazzi ħafna. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την Aziz kollega, naħseb illi diġa li sint inti liktar kelma importanti. Għal politiki kolla maħsuba biex innaqsu il riski unsiru aktar nifilħu għal dawn il-dizastri biex il-politiki tagħna isiru iktar effiċjenti għandna bżonn l-iżvilupp, għandna bżonn il-kooperazzjoni ma' Sur Mimiċa Għalhekk irridu naħdmu b'mod komplementari. Azzjoni umanitarja tista' ittaffi batija, għandha tingħata fil-moment meta jinqala l-bżonn, imma mbagħad irid ikun hemm ukoll lajnuna għall-iżvilupp lajnuna ta' urġenza, l-irkupru, u mbagħad l iżvilupp Dawn it-tlet passi għandhom jisiru b'mod kombinat u iktar ma nagħmlu hekk iktar għandna ċans li niksbu riżultati tajbin jiena diġà iltqajt ma' Sur Mimiċa u tkellimna dwar dawn l-affarijiet, mod partikolari fuq livell tal-komunitajiet lokali. Għanna eżempju tajjeb fis-Saħel. Għanna nużaw dan l-eżempju. Għanna nużaw il-lezzjonijiet illi aħna eh, slitna mill laġir u biex nespandu l-azzjoni tagħna u anki l-programm Share fil qan tal-Afrika u koll ta' riżultati simili. Aħna għanna inkomplu niżviluppaw l-istrateġija tagħna nikkooperaw mal-autoritajiet lokali man nies tal-post. Anki l-NGOs tal-pajjiż li jkunu hemmhekk preżenti dawn ukoll jistgħu jgħinuna. Jistgħu jaħdmu ma' l-NGOs illi niffinanzjaw aħna biex joħolqu l-infrastruttura meħtieġa biex dawn il-pajjiżi kun jifilħu iktar għal dawn il-kriżijiet. Is-Sur Geo Salom għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Sur Staljanidis, żewġ mistoqsijiet. Inti u koll trid tindirizza il-ġestjoni tal-krizi kriżi li għanna bħalissa ġifiri numru kbir ta' refugġati, ta' persuni spostati. Dan qed naraw isseħ fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi, is-sena nistaqsik. Inti lest tiżgura illi il-drittijiet tal-refugġati ikunu rispettati u li dan ikun minsuċ fil-politiki tal-Unjoni Ewropea fil-introduzzjoni tija kinti għat li rridu niprevjenu u rridu nieħdu azzjoni il-lum u muxada u li rridu nieħdu azzjoni uh, fil-moment li natu lajnuna f'waqta. Inti lest illi titallem minn dak li għamlet il-predeċessura tiegħek biex tikseb budget ola minn 50 miljon għaliex fil-kas ta' Sirja dan huwa ftit wisq anki minħabba li hemm tant refugġati. Rabbi desna l-fem, dik joddi. Kollega, għandek raġun. Il-kriżijiet umanitarji qed isiru fuq l-adba tagħna u qegħdin jiżdiedu. Għanna flussi migratorji li qegħdin jaslu fl-Ewropa aħna nafu x'inhu għaddej fis-Sirja. Fit-Turkija 138,000 refuġat qasmu l-frontiera mis-Sirja lejn it-Turkija. Ġifiri għandek raġun din mhix sitwazzjoni li nistgħu namlu ta' biruħna li mish ma teżistix. Għanna il-Kummissarju il-ġdid għall-immigrazzjoni u għalhekk hemm Kummissarju għall-immigrazzjoni għalix hija kwistjoni importanti ħafna u ovvjament illi jiena se nikkopera miegħu fiħdan tal-tim tal-proġetti, il-project team, imma anki wkoll komunikazzjoni diretta miegħu nitkellmu ras imbras bħala kummissarju nominat għall-għajnuna eh, umanitarja, jekk niġi approvat, l-ewwel priorità tiegħi se tkun li nindirizza dawn il-problemi fil-shelters, eh, kif se jibqaw jitalmu, jinataw l-edukazzjoni, kif se jinataw l-ikel, kollum provista tal-ikel, dan kollu importanti ferm għaliex dan jista' innaqqas il-pressjoni tal-flussi migratorji għandu mnejn innaqqas din il-pressjoni bħala kummissarju nominat għall-għajnuna umanitarja jiena sen zom unħares l-indipendenza tijaj. Jiena qatt min se naċċetta li l-għajnuna umanitarja tiġi Eh, strumentalizzata għal anijiet politiċi għaliex jekk jiġri hekk ma nkunux nistgħu naġixxu b'mod deċiżiv fuq il-livell li jkun hemm bżonn. ECR Group. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Um... Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju nominat, jina nishtiq namillek mistoqsija dwar it-teddidiet kontra persuni li qegħdin jaħdmu biex joffru għajnuna umanitarja. Inti diġà għatkellim dwar il-problema eh, kixfu ħafna incidenti fejn persuni li qegħdin jgħinu lil dawn il-popolazzjonijiet inqatlu jew ġew eh, oppressi kien hemm teddidiet minn gruppi terroristi iżlamiċi illi din eh, jiġbdu attenzjoni għal kawza tagħhom permezz ta' din il-brutalità u edin jeddu lil ħaddiema li qed joffru għajnuna umanitarja. Fil-prinċipju inti lest illi tfassal jew tidħol fi strateġija militari biex tgħin il dawn il-ħaddiema u x'approċċ dotta inti biex tgħinhom taċċetta li xi kultant irid ikun hemm eh, xi azzjoni militari biex tgħinhom il dawn in-nies. Aziz kollega, issa rrit infakrek eh, fil-vitmi ta' dawn fost dawn il-ħaddima umanitarji u anki l-dawk li u dawn il-rejati ħorox kontra tagħhom. minn dak li jien hemm clearances ta' sigurtà fuq dawn il-kwistjonijiet. Hemm NGOs speċjali li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea li iħarġu lil dawn il-ħaddiema li jagħtu għajnuna umanitarja dawn in-nies jittalmu b'mod uffiċjali kif jistaw jevitaw il-periklu fil-ħidma tagħhom. Imma mbagħad fil-post is-sitwazzjoni hija differenti. Għalhekk irridu niddiskutuhom dawn il-kwistjonijiet u rridu nippruvaw in insaħħu s-sikurezza ta' fl-ambjenti fejn jaħdmu huma. Issa, jina se nitkellem ċar. Jiena għandi ċerti riservi fuq il-protezzjoni militari li semmejt inti. Dan għandu jkun propju l-aħħar rikors. L-aħħar rikors biex nilħqu għanijiet ta' għajnuna umanitarja kella se nitilfu l-kredibilità tagħna. Nitilfu in-neutralità u l-indipendenza tal-għajnuna umanitarja. Rrid ikun ċar li kull preżenza militari m'għandix tkun hemmhekk biex tinfluwenza l-azzjoni umanitarja. Għaliex inkella l-azzjoni kollha kemmi għandha mnejn tiġi istrumentalizzata u ma jirnexxinix niksbu aċċess għal dawk li l-iktar għandna għandhom bżonn lajnuna tagħna u nitilfu l-kredibilità mal-bqija tad-dinja. Grazzi, Sur Komissarju nominat l net irrit najti li dak li smajt sissa minn għandek iserraħ li moħi għaliex il-portafolli li inti setiħu fidejk wara persun oħra kienet propju ħallid il-persuna, il-marka il tagħha fil-Kummissjoni u jiena nħu gost li se tkompli timxi fil-passi eh, tagħha. Jiena ħadgost gost nisimak, nisimak titkellem b'tant entuzjazmu ħafna jaħdmu fil-qasam ta' tal-għajnuna umanitarja issa koordinazzjoni ħażina ta' dawn l-atturi tista' twassal għal nuqqas ta' effiċjenza niftakar fġara fil-ġestjoni tal-kriżi fil-Ħajiti fl-2010 ta' kien eżempju ċar ħafna ta' koordinazzjoni mill-ar. U anke eh, l-istrateġija u l-metodu issa li inti trid eh, tfassal biex eh, tikkoordina mhux biss id-donaturi Ewropej u l-Kummissjoni imma donaturi, l-Kummissjoni u l-atturi oħra eh, minn madwar id-dinja tieni mistoqsija mistoqsija li għadha ma semmiċ sissa jiena nixtieq nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fir-rigward tal vizibilita jew naqasa viżibilità tal-Unjoni Ewropea fl-azzjoni umanitarja tagħha Jena kont kummissarju għall-għajnuna umanitarju niftakar li kull fej kont timmur, kont nara anke fuq kaxex zar uh, eh, USA u l-ismijiet ta', ta kull tip ta' donatur, anke mill-liċken, imma uh, mill-operaturi tana dawk li aħna nifinanzjawhom ma jkunux iridu juru illi l-Unjoni Ewropea edha tati lajnuna taħħa biex iċ-ċittadini jgħinu irridu kunu jaraw li aħna qegħdin natu lajnuna u jiena għandi daqsxejn ta' problema bil-pożizzjoni tiegħek dwar l-intervent militari forsi tit eh, it-taffija xiftit għaliex wieħed ma jistax jilħaq il-vitmi mingħajr ma jkun hemm protezzjoni militari. Faristoboli. Il-Kommissarju nominat. Grazzi. Dak li fil-mistoqsija tiegħek ovvjament għandu ċertu pis speċjali. Għaliex tant għandek esperjenza f'dan il-qasam. Skont l-informazzjoni li natatli fuq il-każ ta' Haiti, kien hemm ħafna kwistjonijiet ta' koordinazzjoni, kwistjonijiet seri. U għalhekk aħna ddeċidajna li konna aġenda riformata tal-lajnuna umanitarja. Biex bekk nkunu nistgħu nevitaw li nirrepetu dak li seħ f'Ħajti. Ma kienx hemm koordinazzjoni, ma kienx hemm rwol ta' tmexxija, U għal daqstant, kena nħabtu wiċna ma' situazzjonijiet fejn interventi tagħna ma kinux effiċjenti. Il-kas ta' Haiti, ovvjament, kien kas ta' krizi għalila ferm. Kwalinkwa ħaġa li tiġi f'moħħok ġriet f'daqqa, kolera, uragani, maltempati, minn kollox. Għal daqstant, Jiena nemmen li l-aġenda tal-ġnus maquda fuq ir-riformi f'dan il-qasam għandhom jiġu appoġġati mill-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk nkunu nistgħu niddiskutu il-kwistjonijiet ewlenin li huma r-rwol mexxej il-tati rendikont ta' milek u l-koordinazzjoni. Għandek raġun. Il-kas ta' Haiti qatt m'għandu jirrepeti ruħu fl-istorja. U nistaw nejnu biex dan eseħ. Fil-diskussjoni li kelli ma' Signora Valerie Amos li tafu sew il-koll, edna li dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati minnu fih. Iżda qed nitkellmu dwar il-kwistjonijiet ta' protezzjoni militari, jekk iva mwieġbek mistoqsija oħra xaddil il-ħin tista' tkompli ma' kwalinkwa punti li ma ntajx tweġibiet fil-mistoqsijiet addizzjonali mbagħad. Grazzi mill-grupp tal gwe is-Sinjura Sanchez Caldentev. Grazzi, kummissarju nominat bħalma qed tinti qabel fil-każ ta' konflitt u emerġenzi soċjali l-iktar nies vulnerabbli huma n-nisa u l-bniet huma jiġu immirati minn violenza, abbuż, sfruttament sessuali u saħansitra stupru. Inti għed li din ħatkun waħda mill-prioritajiet fil-programm tiegħek. Imma nista' nitkellem dwar il-konsegwenzi ta' dawn is-sitwazzjonijiet nixtieq nkun naf kif tindirizza s-saħħa sesswali u drittijiet ta' riproduzzjoni f'żoni ta' konflitti. <clears throat> Għandek xi idejat din se tkun priorità jew in-nisa ser jiġu imġela ikollhom it-tfal li jkunu frott ta' stupru.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 li qegħdin ifeġġu darba wara l-oħra u ħolqu ħafna ħsara dak li jkun u għalhekk irridu nkunu ċari u tondi meta nikkundannaw kwistjonijiet bħal dawn ta' violenza. Ġejt informat illi hemm protokolli speċjali li applikaw dwar kif nindirizzaw ċertu każijiet bħal dawn. Żemmejt inti. Tifhem illi l-ewwel qabel kollox rridu jingħataw għajnuna għal saħħithom u anki għajnuna psikoloġika. U kun jistaw bekk jaffaċċaw kwalinkwa ħaġa li ġarbu li ġratilhom. Bħala tabib tabelħaq, jiena favur li kunem abort f'każijiet bħal dawn iżda nemmen illi il-dawn in-nies għandhom ikollhom lażna, għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom li għamlu huma għandhom ikollhom L-informazzjoni u l-persuna konċernata tieħu deċiżjoni i anke fir rigward il-qafas legali tal-pajjiż konċernat imma dan irid iseħħ wara kwalinkwa tip ta' informazzjoni li tanatela fuq l-saħħa sesswali, fuq drittijiet riproduttivi, ecc. Dan huwa prekondizzjoni rispett tan-nisa. Hija kwistjoni ta' moralità li nappoġġaw l-om nisa involuti fi każijiet ta' violenza sessuali. Kemm nisa, kemm ukoll irġiel. Bniet jew subien, irridu nindirizzaw dawn il-kustjonijiet mod aktar effiċenti. Irridu nagħtu li dawn in-nies vitmi l-assistenza psikoloġika li jistħoq ilhom. Dawn huma kwistjonijiet tal-waħx fuq dawn in-nies ħafna żgħażagħ speċjalment u għalhekk irid ikollhom biżejjed għajnuna biex ikunu jistgħu jkomplu wara li jġarbu sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi. Grazzi Sinjura ħojbuh. Kull kriżi ħafna drabi twassal għal kriżi tal-ġuħ. U ovvjament l-importazzjonijiet ta' prodotti tal-ikel jaħġa tajba imma ħataffetwa l-ekonomija lokali u b'mod ġenerali tagħmilha diffiċli li dak li jkun eh, ħawel illu ċoħirraba fil-post, u għalek kif ħan nizguraw illi f'każijiet ta' kriżi tal-ġuħ nagħtu li kell imma fl-istess ħin fuq medda twila ta' żmien tiżgura illi l-ekonomija tkun tista' tqum fuq saqajja f'dawn il-pajjiżi biex bekk il-pajjiżi jkun jistgħu jkomplu fuq responsabiltajiet tagħhom u jerfgħuhom fuq spallejhom il-ġdid. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Κομισάρι νομινάτ, αντακρατζούν. Meta nagħtu għajnuna lil dawn in-nies forma ta' ikel, nistgħu noħolqu problemi fil-produzzjoni lokali tal-ikel. u għalhekk fil programm tagħna aġir fir-reġun Saħel provajna nindirizzaw dawn il-konsegwenzi. billi nużaw metodi innovattivi. Lekkim sejħa sistema tal-kupuni flus kontanti. Bloġika li dak li kun jibni kapacità li jilqa l-problemi bħal dawn natu flus kontanti u anki kupuni biex bekk il-produtturi lokali kun jistaw ibieħu il-prodotti tagħhom u natu anki lajnuna tal-ikel f'termini ta' flus kontanti u anki ikel in ġenerali bil-kupuni. Dan ġara f'Niġer u anke f'Ċad. Fejn dan ġi applikat anke fil-programm Aġir fir-Reġun Sahel. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nissalvagwardjaw il-produzzjoni lokali tal-ikel għaliex il-produzzjoni tal-ikel hija proċess ħieħ u jekk dan jitwaqqaf diffiċli li terġa' li jerġa' jinbeda. U għalhekk għal fir-rigward il-kupuni u l-flus kontanti bekk irnexxinna ntejbu il sitwazzjoni Però mhix is-soluzzjoni l-ġusta għal problemi kollha nafuh dan, imma miżura li tista' tagħti daqqatit biex tistabilizza l-produzzjoni lokali u tejn il-bdiewa lokali taħdem fil-loġika tal-rkupru, il-soljef u l-izvilupp. Dan jista' jiġi frammentat iżda nemmen li natu l-flus kontanti u anke l-kupuni teqenet fil-passat u għandha titkompla anki issa u fil-futur. Grazzi. Sur Korraw. Grazzi, l-Unjoni Ewropea dejjem bbażat fuq il-kontributi tal-ċittadini u l-Istati membri, ġifieri fuq isforzi ta' minħalla taxxa li ta' sekwit jilmentaw li ma jafux eżattament kif jintefqu dawn il-flus u fejn imorru. F'kuntest ta' gwerra fejn ħafna drabi Dawn jitwaslu minn stati membri tal-Unjoni Ewropea fejn hemm kriżi tal-politika u kriżi minħabba tibdil fil-klima u diżastri naturali, il-problemi komplu jfeġġu u jiżdiedu. Sissa ma kienx hemm mezz ta' komunikazzjoni deċenti u deċentralizzat li jinforma minħalla 16 li huma l-mezzi kif jitataw lajnuniet. Laj biex bekk ikun hemm monitoraġġ ta' veru, riżultati konkreti li jintlaħqu. It-trasparenza huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jekk tiġi konfermat bħala kummissarju ġdid, lest impenja ruħek għat-trasparenza tal-għajnuna Ser ikun hemm mezzi ġodda biex ikun hemm monitoraġġ tal-għajnuna monetarja u jinformaw ċittadini kif jintefqu l-flus tagħhom u li huma riżultati konkreti li jintlaħqu. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Σε ό,τι... Ġejt informat li hemm trasparenza sħiħa fir-rigward il-mod kif il-krediti tagħna l-flus tagħna jintefaq. Fit-tweġiba tiegħi l sur Christoros qed li kien hemm kwistjonijiet fil-passat imma ġejt informat li ċertu programmi ġew sospiżi minħabba kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi imma qaluli li l-mekkanizmi ta' kontroll qegħdin hemm fuq tliet livelli u jaħdmu. U jaħdmu pjuttost tajjeb anzi. Ovvjament kollox tista' tejjeb fil-ħajja. Iżda dawn il-mekkanizmi ta' kontroll mill-lider jaħdmu jaħdmu tajjeb. Hemm trasparenza fl-użu tal-fondi u għan l-affarijiet għandhom komplu hekk. Kien hemm valutazzjonijiet li jiena rajt bajnejja U mill-rajt, rajt li l-level ta' Digi Eco il-flejjes jina tużaw tajjeb u l-perċentwal ta' użu korret tal-fondi huwa fost l-ola fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ovvjament jista' jkollna kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi xejn mu perfett fil-ħajja, iżda mill-lider kollox ma kollox hemm effiċjenza fl-użu tal-fondi. Jekk matul il-valutazzjonijiet li ħod minnhom jitwetqu minn konsulenti privati naslu għal konklużjonijiet li hemm ħtieġa għal titjib, allura ovvjament imbagħad intejbu il-proċeduri tagħna biex niżguraw li l-flejjes ta' minħalla 16 fl-Ewropa jintefqu b'mod korrett Irridu nkunu stringenti f'dawn il-kwistjonijiet, speċjalment fid-dawl ta' kriżi ekonomika, pajjiżi stessa tibate minn din il-kwistjoni m'għandniex naħlu laqqas ċentezmu wieħed ta' euro. Grazzi, issa fisem il-membri mhux affiljati sur Kaljon. Sur Kommissarju, eżis kollegi, gwerer, kriżijiet, katastrofi, bidla fil-kriżi, pandemiji, Għamnek eh, f'dan il-komitat taħna il-servizzi tal-urġenza ta' ċerti politiċi eh, eh, u anke dizastri li huma naturali, ma laqas ma nistgħu nfarfru l-responsabilità tagħna qudiem ċerti fenomeni u katastrofi qed naħseb pereżempju dwar 3000 migranti li mitu fil-Mediterran minħabba il-politika il politika Illi eh, segwit il-politika u anki tal-Europa minħabba l-politika, il minħabba l-fat li segwit il-politika amerikana f'ħafna pajjiżi qed naraw il- politiki tal-gvernijiet korrotti illi eh, l-Europa tkompli taċċettom. U jien għandi żewġ mistoqsijiet aħna se nkomplu binżommu l-aqwa relazzjonijiet ma' pajjiżi li ma jirrispettawx il-liġi internazzjonali imma mbagħad ġaluna nħossu konsegwenzi tal-politiki tagħhom jew li ma jirrispettawx l-impenji tagħhom lejn il-popli tagħhom. Anki permezz tal-flejes illi natuwom aħna u xinu ma lodot li għandek inti bħala Kummissarju Ewropew biex tikkontrolla l-effettività tal-azzjoni tagħna fil-post mod partikolari fi kriżijiet severi, bħal per eżempju dak li qed jiġri fil-vant nofsani. Kummissarju nominat. Aziz kollega, nishtiq nkun ċaru tont miegħek. Ma nistax ngħid li naqbel ma bosta punti li jinti semmejt fid-diskors tiegħek u bħala politiku, nitkellem ma' politiċi oħrajn, naħseb li l-aħjar li jkunu miftuħa u ma nqodux nlaqalqu fil-klim tagħna. Issa fuq l-azzjoni umanitarja. Ta' bilħaq irridu nużaw kwalinkwa mezz possibbli għad dispozizjoni tagħna biex nirrispettaw l-erba' prinċipji fundamentali biex nejnu l-vitmi. Dan għandu jisir irrispettivament minn kullinkwa tip ta' opportunità politika li jista' jkun hemm irrispettivament mill-politiki Ewropej fuq kwistjonijiet bħal dawn. U għalhekk jiena definixxejt l-approċ bażiku tiegħi bħala wieħed ta' tkomplija tax-xogħol ta' gjorgeva. Ġewwa imma barra rrid ikollna approċ komprensiv. Imma mod parallel rrid ikollna salvagwardja tal-azzjoni umanitarja, jiġifieri rridu nkunu ġewwa imma barra l-istess ħin. Dan importanti, u għalhekk nixtieq intenni dan il-punt. Neħtieġu nissalvagwardjaw in-neutralità, l-umanità, l-indipendenza. Dan jippermetti jenna li konna aċċess għal-vitni, għal-vitmi biex nejnuhom. Aħna nieħdu sem fit-tim tal-proġetti kif ġi definit mill-President elett Juncker imma mingħajr il-possibilità tal- lajnuna l-vitmi din tkun assjoma għal daqstant irridu naħdmu b'din il-loġika. Grazzi, Signora Zaborska, fissam il-PPE. Merci beaucoup, Madame la présidente. Si, Signora President. Dawn il-ġranet et nisimaw ħafna dwar Sirja fil-kontest tal-krizi tal-refugġati dawn l-axħar tlet snin saf dak li hemm fis-Sirja hija gwerra ċivili, iktar minn 9 miljun Sirjan eh, ġew spostati. Fis-Sirja hija l-ikbar kriżi umanitarja u siguritarja li hemm fid-dinja. Terroristi tal ek imsejjaħ Stat Islamiku qegħdin iġelu l-insara u membri ta' minoranzi reliġjużi oħrajn biex jaħarbu fil-umorru fil-Kurdistan. Sur Kommissarju, inti tqis l-lajnuna umanitarju tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri tagħha biżejjed kemm fil-volum kif ukoll fl-effiċenza biex tejn lir-refuġjati tas-Sirja u tal-Iraq biex jiffaċċaw il-xitwa li jarisqa fuqhom. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Κομισάρι nominat. għandak raġun fil-mija għal-mod kif id-deskrivej din is-sitwazzjoni, verament sitwazzjoni diffiċli. U jaħtieġ insibu tarfa. Probabilment għalhekk il-predeċessur tiegħi għattat daqshekk żmien u żaret Erbil fil-Kurdistan fl-Iraq biex tara bajneja is-sitwazzjoni fil-post biex tara x'qed jiġri hemmhekk fir-rigward il-minoranzi etniċi reliġjużi u oħrajn u l-azzjonijiet ta' ISIS huma dawk li rajna fil-mezzi ta' xandir soċjali u għalhekk irridu nkunu aktar konkreti fl-azzjonijiet tagħna. Mix-xitwa l-hawn, ġala darba x-xitwa waslet fuq l-adba tal-bib tagħna, ikun diffiċli ħafna li dak li jkun jibqa' ħaj minn taħt il-morsa ta' ISIS. Neħtieġu programm biex nejnu il-dawn in-nies jilqaw għal illa tal-xitwa. Hemm bżonn nejnu lil dawn in-nies, hemm bżonn nejnu lill-Aġenziji Ewropej sabiex ikunu jistgħu ifasslu programm biex jiżguraw li dawn in-nies ikunu jistgħu jibqgħu ħajjin u biex ikunu jistgħu ikkampaw fix-xitwa. U għalhekk ferbil waqqafna uffiċċju biex ikun hemm fil-post biex bekk jinsegwu l-sitwazzjoni mill-qrib sabiex ikonna l-aqwa deskrizzjoni possibbli tas-sitwazzjoni fil-post. F'dan il-qasam attivajna iktar u iktar il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Forsi jirnexxinna niksbu ħafna, forsi mhux dak kollox li ridna, imma ikonna iktar kooperazzjoni mal l-imsieħba internazzjonali sabiex dawn il-minoranzi kollha etniċi jew reliġjużi jistgħu jkunu f'post sigur u biex ikollhom l-affarijiet meħtieġa biex ikampaw fix-xitwa. Grazzi. Nad il-mikrofonu li kollega. Grazzi, komissarju nominat Stelianidis, Palma semmejt l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha qed jagħtu importanza kbira lill lajnuna monetarja u ġestjoni tal-kriżi. Speċjalment u iktar u iktar wara trattat tal-Lisbona daħal fis-seħħ u isemmi l-għajnuna monetarja bħala politika Ewropea tal-Unjoni per se. U għalhekk il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna monetarja għandhom għanijiet u prinċipji u modi differenti ta' implementazzjoni. Iżda wara r-rispons tal-emerġenza, is-sitwazzjoni ta' sekwit teħtieġ li jkun hemm involviment u appoġġ u żvilupp mm, eh, fuq medda twila ta' żmien. Kif nistgħu naddu għal tranzizjoni minn għajnuna monetarja għal żvilupp sostenibbli u fuq medda twila ta' żmien. l skont il-prinċipju ta' soljev ta' rikupru u ta' zvilup li ġi stipulat fil-konsensus tal-lajnuna monetarja kif nistaw nappoġġaw dan. U inti bħala kummissarju responsabbli għall-għajnuna umanitarja u ġestjoni tal-kriżi, kif ħa taħdem id fit mal-kummissarju għall-iżvilupp u r-rappreżentant ta' olja biex kun tista' tikkordina dawn il-politiki biex tagħmlu tajjeb għall distakki li hemm fir-rigward il-politiki li għadni kemm semmejt. Grazzi. Kummissarju nominat. Aziz kollega, Il-kwistjoni li għajjem tenti tabelħaq torbot iż-żewġ fusin tal-mekkanizmi eh, ta' għajnuna, komplementarieta bej l-azzjoni umanitarja u l-iżvilupp. Definixxejt il-qafas ta' kooperazzjoni tal-Kummissarju tal-Azzjoni Umanitarja u l-Kummissarju għall-iżvilupp. Dak li jett kollu minnu. Qed nippruvaw norbtu dawn il-prinċipji il-soljef u l-irkupru fl-imkien ma l-izvilupp. Fl-azzjoni umanitarja tagħna biex twitti triq għall-iżvilupp. Jekk dan ma nagħmluhx biex nwittu triq għall-iżvilupp mhux ser ikollna iżvilupp u jiena ser naħdem fl-imkien mal-kollega tiegħi s-sur Mimiċa fuq din il-kwistjoni diġa' semmejt li kien hemm eżempi ta' kooperazzjoni li ta' il-frott fil-reġun ta' Sahel, fil-qarn tal-Afrika, dawn huma eżempji tajbin ta' din it-tip ta' ħedma, u azzjoni effiċenti kolli ngħid. Jinn nemmen illi hemm lok għal titjib dak dejjem. Għanna bżonn nkomplu nevalwaw l-azzjoni tagħna sabiex bekk ikonna lodda li bijan nkunu nistaw natu rendi ta' għamilna biex jgħina ntejbu l-azzjoni tagħna kull ma jmur. Għal daqstant l-ewwel qabel kollox irid ikun hemm valutazzjoni ta' sogri ġestjoni ta' sogri fir-rigward dan ir-riskju kif għan indirizzaw u mbagħad ikun hemm mezzi biex nkun nistgħu nilqaw għal dawn il-problemi, konna anki l-ekonomija tal-iskala. Jiena dejjem ninsisti li nkomplu il-loġika li aħjar uf mill aħ. L-importanti l-prevenzjoni. Euro li nonfqu fuq prevenzjoni jiswa da' 7 euro li nonfqu fuq it-trattament wara. In proporzjon ta' wieħed għal seba' u għalhekk hija possibilità kbira fejn aħna nistgħu nifrankaw il-flus. Surjar. Sur Karski. Grazzi, Sur Stelianidis. Inti next arrejt illi musser tuża azzjonijiet militari biex tiżgura illi il-ħaddiema tal ajnuna umanitarja ikunu fuq il-post u jagħtu lajnuna din hija żvilupp pożittiv kollu ħafna organizzazzjonijiet waqdiet tal-karità internazzjonali jihdu servizzi ta' militar jew anke paramilitari għaliex il-mod ta' kif jaġixxu xi kultant ifisser li jkun diffiċli li nqabluh mal-militar professjonali internazzjonali, u għalhekk il-mistoqsija tijaj hija din. Ser tuża dawn il-kanali, dawn il servizzi jew le? Se skarom jadi f'krinisi jadi to tema in Komissarju nominat. Ke i empirijiet meħri dora borunna ma skatodiġis. Jien ħana ċertalek ħagġa. l esperienza li kena sissa tista' tejna nifmu l-azzjoni tagħna x'għandha tkun iva. Aħna ħnevitaw l-azzjoni militari dejjem għal lajnuna soljef umanitarju, għazdan ikun ifisser inkella li nitilfu l-indipendenza, il-neutralità u l-oġġettività u dawn huma elementi li għanna bżon biex ikonna l-aċċess għal vitmi. Iżda kien hemm numru ta' eżempji fejn lajnuna militari tatna daqqatit biex inkomplu l-lajnuna umanitarja tagħna. U tabelħa anke salvat l-ħaddiema tal-azzjoni umanitarja. Dan kena namluħ u kena naċċettaw biex insalvaw il-ħajiet u xaħġa simili koll ukoll f'Somalja. Iżda għan eżempju negattiv ukoll l-Afganistan. Emmek kien hemm konfużjoni bejn l-azzjoni militari u l-azzjoni umanitarja u dan fisser li fuq il-post kien hemm iktar diffikultà biex il-ħaddiema monetari jkollhom aċċess għal vitmi. U għalhekk iridu nqogħdu għajnejn vera li nkunu kawti. Rridu niddeċiedu skont il-fatt li hemm fuq il-post u għalhekk qed li aħna politiċi għandna l-valuri tagħna iżda xi kultant ikonna nilqgħu għal dilemmi li jistgħu ifeġġu xi kultant diffiċli u hemmhekk il-Kummissarju jrid isib soluzzjoni biex jissalvagwardja l-kredibilità tal-ħaddiema fil-qasam umanitarju, imma jekk ikollna bżonn nazzjoni militari biex insalvaw il-ħajjiet, allura bażi tal-prinċipji ta' Oslo l-għajnuna militari tista' tkun mezz li tintuża f'każ ta' emerġenza biss, f'dak il-każ biss. Kellem li mis, grazzi natuk merħba fil-komitat tagħna. Jien ammirajt l-entużjażmu tiegħek, l-impenn tiegħek nittamaw li dan ikun impenn ħalli inti timplementa dak li għandek timplementa. Xaġa diffiċli li ssir. Issa jiena mħasba dwar in-numru ta' ħaddiema umanitarji li jitilfu ħajjithom meta jkun qegħdin jaqdu dmirhom. Jamlu xogħolhom, numru li qed jiżdied. Bosta konflitti, il-bira qal li sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post ħatkun priorità ewlenija. Ġi mitlub sabiex tiżdied il-kapaċità tal-NGOs ħalli jkun hemm ġestjoni aħjar tar-riskju u ma għandhom jagħmlu ħaġa aktar mill-indikaturi stabiliti mill-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà x'miżura ħadd implementa biex tiżgura is-sigurtà, sigurtà fiżika, saħħa fiżika tal-ħaddiema umanitarju ħat tagħmel dan flimkien mad-donaturi differenti kollha? Aziza kollega. Inti qed turi ċertu sensibilità u dan jiena napprezzah Jiena bħalek inħoss fid-diskors tal-bidu tiegħi jiena semmejt u tajġieħ lil ħaddiem umanitarju tar-Renju Unit. Iżda jkolli nistqar miegħek għallu li dwar dawn il-protokolli ta' sigurtà security clearance. Din l-informazzjoni li tingħata lil dawn l-operaturi dawn il-ħaddiema umanitarji li jaħdmu dawn l-organizzazzjonijiet mhux għal profitt. Iżda ma naf xejn iktar, xejn aktar ma qaluli. U għalhekk ma jkunx aqli minn ħati. Jekk nitkellem dwar xi ħaġa li ma nafx sew. Ma nkunx professjonista. Passur mimi sa anka jien irrid nitratta l-affarijiet b'serjetà kbira qed nirreferi għas servizzi li jieħdu ħsieb dawn il-kwistjonijiet, il-kollega semmit affarijiet simili, protezzjoni semma affarijiet simili, protezzjoni militari, aħna irridu nużaw dawn is-servizzi u nippruvaw nillimitaw is-sogri. Imbagħad hemm evoluzzjoni u din tqawwilna qalbna l-inizjattiva Ewropea tal-volontarjat. Hawnhekk nistgħu nsibu soluzzjoni jekk dawn Volontarju nittama li din l-inizjattiva tibda mill-aktar fis possibbli. Nittama li kuna inizjattiva tal-volontarji jekk hemmhekk inkunu nistgħu insolvu uħut mill-problemi marbuta ma' sigurtà tajjeb wis qed nagħtikom idejat illi ifeġġu għabbażi ta' dak li qaluli iżda jiva se ssir analiżi aħjar dwar dawk is-suġġetti li semmejtu intom.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 illi sabiex il-Kummissarju jkollu l ruol strateġiku tiegħu u jkun jista' jaqdu dan ir ruol strateġiku għandu jkun minn quddiem, fuq quddiem zoni fejn hemm kriżijiet umanitarji. Tista' tikkonferma illi inti wkoll ħatkun preżenti għal kriżijiet serji oħra matul mandat tiegħek? Όπως λέμε και στα ελληνικά, εγώ δεν, λέω κουβέντες του αέρα. dan λέω gadi do no. Iva, jina għanajdlek dak li rrit nfisser, nfisser dak li rrit najdlek. Jina għamilt impen, impen u d-dim il-komitat ta'kom dejjem għandu jiġi mħares għalix inkella bħala politiċi nitilfu l kredibilta tagħna għal dastant iva ta' bilħaq l-ewwel żjara tiegħi. L-ewwel żjara tiegħi ħanamilha f'żoni dawk l-inħawi mill-quta mill-ebola. Biex bajnejja nkun nista' nara u bidejja nkun nista' miss u nkun nista' nibat messaġġ. Dwar il-kwistjoni tal-preżenza ta' aktar personal ta' saħħa huwa importanti nibatu dan il-messaġġ. Arfuni li ir-Renju Unit diġà bnew sptarijiet ikkuntatjaw il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'Ċipri f'Ċipru sabiex jistaqsuhom għal tobba minn Ċipru. bħala kummissarju għall-għajnuna umanitarja l-azzjoni umanitarja kun il-kontribut tiegħi u permess tal prezenza tiegħi jiena nibat messaġġ li t tobba ta' Ċipru biex huma jmorru jmorru jgħinu lill-persuni fi bżonn. Hemm iva lat prattiku jiena irrit nara bajnejja l-tieġa li nikkoordinaw li nimmobilizzaw, imma hemm lat simboliku wkoll. It-tobba m'għandhomx jibżaw dejjem jekk jingħataw il-possibilità ta' evakuazzjoni. U din tinsab flitra tagħkom li l-miżuri kollha li qed jiġu proposti qed jiġu proposti biss jekk ikun hemm il-possibilità ta' evakwazzjoni għaliex inkella ħanibatu lil persuni bla ma nkunu nafu jekk hemmx biżejjed personal ta' saħħa biex huma jagħmlu xogħolhom. Sinjura Sargentini fisem il-ħodor, grazzi President, grazzi Komissarju nominat, inti tkellimt dwar il-kriżi minn sija, nixtieq nitkellem dwar il-persuni minn sija, il-persuni li nataw il-ġemp. Hemm persuni li staw narawhom, iżda ma nistgħux naslu għandhom, ma nistgħux nilħquhom, persuni fjarmuk, Sirja jew il-Jazidis fil-Mount Sinjam Iżda hemm persuni li ma jinistawx najrawhom bajnejhom bajnejna ma nistawx naslu għandhom fl-istat tani l-Izraq jew inkella fil-muntanji Nuba fis-Sudan. Imbagħad hemm min nistgħu naslu għandhom imma ma nistgħux narawhom. Persuni li jgħixu f'żoni fejn mhux qatt tasal għajnuna il-Kongo tal-Vant f'Gomma il-kivu ta' fuq Emmek ħdejn goma hemm għajnuna internazzjonali u appoġġ imma f'żoni ktar imbeda m'hemm ħadd hemm żoni li ma nistgħux naslu fihom li l-gvernijiet u rebelli ma jħallunix u hemm persuni li ma nix naslu għandhom għaliex aħna ma ħniex nagħmlu sforzi sabiex b'xi mod jew ieħor naslu iżda qegħdin naraw li l-ispazju umanitarju hija dejjem jiċkien. Mistoqsija tiegħi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 daw kollha li jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Din hija kwistjoni li m'għandi soluzzjoni faċli, irridu nkunu onesti ma' nafusna. Il-problemi umanitarji għanna nsibulhom soluzzjoni politika ħalli mbagħad naslu fil-qofol tal-problema biex nindirizzaw Il-qofol tal-problema ngħidilkom kintom intom tapprovawni bħala kummissarju il-prinċipju ewlieni ħalli jkollna aċċess għal vitmi huwa illi jiena lest, lest illi anke nitkellem ma' xitanek hemm bżonn. Irridu nidjalogaw, nidjalogaw biex nimxu l-qoddim, inkella kollox ikun fl-arja, kollox fit-teorija. Il-kummissarju għall-għajnuna umanitarja irrid ikun lest illi jagħmel dan it-tip ta' diskors u jitħaddet ma' dawn in-nies biex jigarantixxi iva jnuna umanitarja irik irrit hekk hemm bżonn anke jagħmel pat ma' xitan. Irid jikkonvinċih u jimponi l-aċċess għal vitmi għal dawk illi jeħtieġu l-għajnuna umanitarja. Grazzi, Thank you, Chairman. <clears throat> Much has been... L-Onorevoli Gil, grazzi President, intqal ħafna dwar il-piratezza fil qan tal-Afrika li ġejja mis-sajt eċċessi fl-Unjoni Ewropea. U bekk in ta' Somalia qegħdin involvuruhom fil-piratezza, fil-piraterija, skużani. Kien hemm żieda ta' 42% f'attakki minħa tal-pirati fil-Golf tal-Ginea. Fil-fema tal-esperti, il-pirati hawnhekk huma aktar violenti għaliex interessati aktar fisser u mhux fir-ran. Dawn huma ex sajjeda li l-ħajja tagħhom ġiet meqruda mill-sajt eċċessiv tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa xukkanti l-Unjoni Ewropea hija konxa mir-rwol tagħha fl-Afrika tal-Vant rapport ta' l-2008 ġimressa l-Parlament Ewropew u fih ir-rapport jgħid u jesprimi allarm għal mod ta' kif il-politika tal-Unjoni Ewropea qed twassal għal disprament u faqar fl-Afrika tal-Vant u issa il-pirati huma ta' teddida għad baħir. Flittra ta' Sur Juncker hemm miktub illi hemm bżonn ta' riforma sabiex jitwettqu l-prioritajiet. Riforma ġib magħha il-bidla Tista' tispjega għaliex wara sitt snin ta' twissijiet il-kummissarji ta' qablek mamlu xejn u forsi tikkummenta daqsxejn fuq l-istrateġija tiegħek. Eżis kollegi. Kwistjoni speċifikament id-dettalji ta' dak li inti qed tgħid Jiena ma nafhomx sew biex inkun onest magħkom. Jiena ma tantx naf ngħidlek affarijiet dwar is-sajt eċċessiv. M'għandhomx jaqsmu mal-portafol tal-kummissarju għall-għajnuna umanitarja. Issa dwar is-Somalja u dak li qed inti. Hemm problemi politiċi kbar hemm riski kbar b'xorta ħażina. Minħabba nutrizzjoni mhix biżejjed, minħabba skarsezza ta' ikel, inataw bosta fondi sabiex ikun hemm sigurtà tal-ikel aħjar hemm il-programm xer illi jitratta il-problemi ta' Somalia u l-qarn tal-Afrika ħalli il reġun kollu kemmu jidħol f'loġika ta' żvilupp. Dan ma rridux nissottovalutawh bħala Unjoni Ewropea hija politika tajba biex il-popli hemmhekk jidħlu f'dan ċirku virtuż ta' żvilupp. Jaqbdu r-rotta tal-iżvilupp ma qalu li xejn dwar is-sajt eċċessiv L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna fir-reġun pala donatur ta' għajnuna umanitarja. U jkolli ngħid li din il-ħaġa għandna nevalwawa sew dejjem fil-qafas tal-budget Ewropew dwar il-pija ma nistax nitkellem għaliex ikun żball li jiena nitkellem dwar kwistjonijiet li id-dettalji tagħhom jiena ma nafhom sew. Is-sur Jansen mill-membri mhux affiljati. Kellim li jmiss. Signora President, għajnuna tal-ikel, xi drabi hija meħtieġa. Għajnuna elementari xi drabi tneħħi il-possibilità ta' eixin tal-persuni naf li għalum dan għalu għal il-kellima ta' qabli dawn il-persuni jibbaħtu l-ġuħ għal-bosta snin għaliex il-produzzjoni kolla tal-ikel tosfor, tisparixxi, tista' tigarantixxi u forsi tikkontrolla li jekk ikun hemm għajnuna tal-ikel meħtieġa il-produtturi lokali jew dawk li għandhom ikel jiġu protetti, protetti mill-li fallu. Diġa semmejt il-kas ta' aġir il-program fi saħel. Illi kien qed jitratta dawn il-kwistjonijiet sensittivi, il-protezzjoni tal-produzzjoni lokali, semmejt xini l-evoluzzjoni tal-għajnuna tal-ikel li tibba zaruħa fuq il-filosofija tal-vouchers u il-flus kontanti. Dan sabiex nagħtu l-possibilità lil dawk li jirċivu għajnuna fikel biex jieħdu l-għajnuna fikel mhux minn barra imma mill produtturi lokali. Xi drabi ta' sikwit anzi ma jkunx hemm sigurtà tal-ikel, il-garanzija tal-provvista tal-ikel u xi drabi tiġi kompromessa sopravivenza jiġi kompromess lajxin tal-produtturi sistema li ħadmet tajjeb. Fiħdan il-qafas tal-prinċipju tal-binja tal-reżiljenza. U iva, ta' min nibbażaw ruħna fuq dan il-prinċipju? Iġifieri rridu naċċertaw lajnuna li tingħata ma tikkompromettix il-produzzjoni tal-post, il-produzzjoni lokali dan huwa prinċipju bażiku ta' din is-sistema. Issa. Dan huwa prinċipju. Hija filosofija ġdida, innovattiva għal lajnuna umanitarja. dawk illi implementaw din is-sistema ilhom jinvolvu ruhom f'dan is-settur u l-informazzjonijiet kollha li tawni jgħidu li illi ta' min nestendu din is-sistema biex tista' tagħti riżultati aħjar u għandna bżonn ta' lok aħjar ta' manuvra. L-Onorevoli Hayes fi PPE. Komissarju nominat, natuk merħba smiħtana. Grazzi għal mod diretta kif inti wieġib tal-mistoqsijiet. Kif inti taf sew hemm problemi kbar qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea meta tiġi biex titratta l-għajnuna meta hemm diżastri. Għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi għalik. L-ewwel net. Ewropa għandha ħafna riżorsi. Aħna fortunati xorti għati fl-Unjoni Ewropea li konna NGOs, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jagħmlu ħidma ta' fejda eċċezzjonali. Kif tista' ittejjeb l-involviment ma' settur ta' l-NGOs l-iktar f'dan is-settur ta' l-għajnuna umanitarja. Umbat għanna reviżjoni tal-MFF l-2016. Xi kwistjonijiet inti ħat poġġi għad diskussjoni e kif aħna ħan irrevedu l-MFF dak li huma limiti massimi totali tal-fondi l-iktar għall-għajnuna umanitarja. Għalix, fadalin inqas minn sena. Il-telet net, tista tatina impen dik li prevedibilità u fondi fil-waqt għall-għajnuna umanitarja li bħala kummissarju inti tista tikseb riżultati, tista twetta l-affarijiet eh, vizavi l-NGOs u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jridu jindirizzaw dawn il-kriżijiet madwar id-dinja. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi tal- Krim sabiħ aziz kollega. Għandek raġun 100%. Il-kwissjoni bażika hija li nippruvaw nibbilanċaw il-appropriazzjonijiet ta' pagamenti u dawk ta' impenn, prinċipju bażiku. Lan ewlieni tagħna. fil-livell tal-Kommissjoni blajnuna tagħkom li jiena neħtieġa dejjem ngħidilkom jien qed nikkonvinċi lill kulles tal-kummissarji li l-għajnuna umanitarja hija speċjali. Aħna rridu niffinanzjaw l-NGOs tagħna biex jaħdmu jitfit ma l-NGOs lokali ħalli tinata l-għajnuna umanitarja. Dek raġun biex tbieħ dan huwa l-antana għan illi rridu nibrufaw niksbuħ qabel ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien. Għan li rridu nipruvaw niksbuħ issa illum qabel għada. Bekk, nemmen, Deċiżjoni tal-Kumitat għal budgets deċiżjoni tal-lum hija importanti. Ifisser li il-Parlament jinsab warajna, nkunu qed nibgħatu messaġġ politiku. Pala Kumitat Deve minn l-10 ta' settembru intom battu itra sabiex tippruvaw tibbilanċaw il-pagamenti u l-impenji. Din il-ħaġa titkun ċara, ħanibqaw sejrin l isforzi tagħna kemm intom kif ukoll jiena jekk tapprovawni. Irridu niżguraw il-pagamenti u l-impenji ikunu ibbilanċati ħalli nkunu nistgħu nwettqu niksbu riżultati għaliex l-NGOs inkellhom ma jistgħux jieħdu azzjoni hekk nistgħu nżommu l-prestiġju tagħna fid-dinja fl-Unjoni Ewropea u nżommu l fiduċja tal-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti. Naqbel 100% ma dak kollu li qed inti, Sinjura Schlein mis-Soċjalisti. Grazzi President, grazzi lil kummissarju nominat. Id-diżastri ta' sekwit jiġu kkawżati minn avvenimenti naturali bħal arar u terremoti li ma stawx nevitawhom, iżda l-impatt tagħhom jista' jitnaqqas ħafna b'miżuri xirqa ta' protezzjoni prevenzjoni fl-2013 aktar minn 20% tal-fondi ta' eko marru sabiex jitnaqqas ir-riskju. Din tittibqa parti ewlenija mill-politika ta' għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea xi permettuna nsalvaw ħajjiet, isaħħu resiljenza tal-komunitajiet u effettivi anke mill-punt di vista tal-ispejjeż. Il-qafas ta' wara l-2015 għat naqis ta' riskju ta' katastrofi ħajġi adottat fit-tielet konferenza ta' Nazzjoni Uniti għat naqis ta' riskju ta' dizastru fil-Ġappun. Xirwol irrit ikolla il-Kommissjoni dwar dan is-suġġett Umbat, it-tina xejta ta' prioritajiet dwar li fuqhom irridu nifukaw fuq livell Ewropew u anke fuq livell internazzjonali. Grazzi. Iva, għandek raġun. Fil-2013, 20% tal-budget ta' Eko kien allokat tefaq fuq il-prevenzjoni. Euro minn min fuq fuq il-prevenzjoni ifisser 7 euro fi, fi frankar fuq trattament. Bekk dawn il-flejjes jistaw jintefqu band oħra. Fiftit klim. Din għandha tkun id-direzzjoni tagħna. Bir-raġun. Inti tkellimt dwar il-konferenza f'Sendaj f'Marzu li ġej fejħan id-diskutu l qafasta azzjoni ta' Hyogo. F'din il-konferenza aħna għanna bżon pożizzjoni Ewropea, pożizzjoni li għandha tkun dik tal-Kummissarju għall azzjoni umanitarja u tal-Kummissjoni. Kollha kemm irridu nagħmlu konsultazzjoni biex insibu pożizzjoni komuni. Din trid tkun pożizzjoni deċiżiva ferm tista' tkun aktar effettiva jekk jaqblu magħha kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Parlament diġa qed li nistgħu norganizzaw workshop. Dan nistgħu nagħmluh biex nippruvaw naslu għal pożizzjoni komuni. Il-Kummissarju li rappreżenta lill unjoni Ewropea f'Sendaj ikun bekk jista' jaġixxi b'mod aktar effiċenti. Nemmen li għanna insegu il-linja tal-prevenzjoni, il-binja ta' reżiljenza aħjar, il-prevenzjoni aħjar, luf tal-prevenzjoni milli laħ tad-diżastru. L-istaff ta' eko huma kompetenti jaħdmu għabbażi ta' dawn il-prinċipji jistaw jatuna daqqatit u minkejja diffikultajiet kbar li qed niffaċċaw minn dawn il-kriżijiet differenti, nemmen li nistaw namlu ħafna u bekk inħossuna li għamilna dak li stajna namlu. Fisem li sijar il-kellim li miss. Grazzi tassew, Senjora President. Jiena għandi mistoqsija oħra dwar l-effett tal-mediċini f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Meta jkun hemm bżonn ta' għajnuna umanitarja, xi mart jinfirex brata ta' sew mażla dan ifisser li jkun hemm bżonn ta' antibiotiċi iżda f'ħafna każijiet l-antibiotiċi tilfu l-użu tagħhom għaliex issa hemm reżistenza għalihom. Għalhekk neħtieġu mediċina effettiva. Hemm bżonn ta' mediċina effettiva biex ngħinu lil persuni l-iktar postijiet fejn tinqem teddida ta' mart li jista' jinfirex miżuri ħatiħu. Ħatiħu, dak li huwa l-qasam tiegħek ħalli tiżgura li din ir-reżistenza ma takkumulax u jiġu użati mediċini oħra fejn hu possibbli. It-tinenet. Kif tista' tressaq il-qudiem l-iżvilupp ta' mediċini ġodda spiss hemm bżonn bejn 15 sa 20 sena biex niżviluppaw mediċini ġodda meta jinħass il-bżonn tagħhom. Issa, oż minn ħelu, ħatni lura lejn meta kont student Kien hemm diskussjoni dwar il-mediċina alternattiva. U mediċina tradizzjonali klassika. Dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi mal-Kummissarju għas-Saħħa. Nixtieq narafkom li diġà intqajt mal-Kummissarju nominat għas-Saħħa u tkellimt dwar l-Ebola mal-Kummissarju Andrew Kajtis. Huwa tabib diskussjoni li Ta' tifrot taħħa tagħha hemm din il-problema ta' rezistenza għal mikrobi għall antibiotiċi tradizzjonali dan il fat nafuħ, imma nemmen li hemm NGO speċjalizzati. U metuma jeżaminaw mikrobu jew virus huma jridu jgħaddu mill-proċeduri kimiċi neċessarji sabiex jaraw li ma tip ta' antibiotiku jista' jintbat il-kwistjoni ta' medicina alternattiva għandha x'taqsam ma' situazzjoni lokali. L-NGOs Hawnhekk m'għandniex niskludu l-metodi tradizzjonali ta' fejqan naf illi fl-Afrika hemm metodi illi jeżistu bħal dawn. Il-popolazzjoni lokali temmen bihom U bekk għandhom wala li għandhom effett psikoloġiku, jiena approċ bħal dan ma nitħdux. Iżda, din hija aktar kwistjoni ta' analizzar korrett tal-kwistjonijiet kollha u dinja kwistjoni li għandha l-aktar x'taqsam ma' NGOs speċjalizzati. Sur Gerin sal fissem l Signor, Signor President, Sur Komissarju għadek kefat, anzi kemm il-darba għat li l-ewwel vjaġġ tiegħek, l-ewwel zjara tiegħek se jihdob f'pajjiż mill-qut mill-Ebola. 15 tliet leġimat oħra, il numru tal-vitmi ikun irdoppja jekk ma namlu xejn effiċjenti. Inti se tsir komissarju f'Novembru u sa dak il-moment in-numru tal-vitmi ikun immultiplika ruħu berba darbiet. Il-kriżi bdiet f'Marzu u ir-reazzjoni tal-komunità internazzjonali biex najtek ma, ma kienieċ kapaċi tiffaċċa l-sfida. Ma taħsibx li l-evalwazzjoni tas sistema multilaterali tas saħħa hemm bżonna biex naraw għalfejn kien hemm dan id-dewmien li ħadd ma jista' jifmu fil-respons u inti ma taħsibx illi it-tieni vjaġġ tiegħek għandu jkun f'Ġenevra biex ittihom ħasla lil din il-komunità internazzjonali għalix jiena, jiena fanatiku ta' sistema multilaterali, imma rtit tajdilom li l-affarijiet mumiex jaħdmu, bżon ta' ordni din il-krizi għanda xaħat li u responsabli għalija, kullħat jaf minu. Έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από Iva, għandek raġun. Meta tgħid dan, il-President Obama aċċetta dan u l-Kunsil ta' Sigurtà tan Nazzjonijiet Uniti aċċetta wkoll li kien hemm dew minn f'indirizzar tal-Ebola. Iżda jew inkunu ġusti, Sinjora Kristalina Jorgeva ila minn Marzu Twissi kienet diġa batet l-ewwel fondi. Aħna konna l-ewwel illi batna il-messaġġ. Il-kwistjoni li inti semmajt hija ta' responsabilta. Irdu nqisuh dan il-fatt għandek raġun meta tgħid li s-sistema multilaterali tas-saħħa għandha tindirizza din il-kwistjoni u għanna nejdu biċċar u nanalizzaw il-għala kienem Dew min ta' dan it-tip. Jina nemmen l-ewwel trip, l-ewwel vjaġġ tiegħi, l-ewwel żjara tiegħi għandha tkun fiż-żoni mill-quta. Għaliex il-kwistjoni urġenti mhijiex dik ta' responsabilta imma ta' kif ħaniffaċċjaw il-problema għaliex tinsab fuq l-adba tal-bib tagħna. Kif ettilkom il-President tal-Bank Dinji li huwa epidemiologista għal dinija l-ewwel sfida ta' niket li qed niffaċċjaw. U iva li nżuru ż-żoni mill-quta ħajjejn ħajjejn biex nżidu l-viġilanza l-azzjoni biex nibatu tobba u personal fil-post nistabilixu units ta' trattament fuq il-post u biex dawn sistemi ta' kura ta' saħħa jirkupraw jekk dan ma jirkuprawx aħna inkunu edin namlu biss kastelli fl-arja. Irridu nirkupraw is-sistemi tas saħħa ta' dawn il-pajjiżi qed indumu diġa' tardena baxar minuti irridu nżommu mal-ħin. Is-Sinjor Sanchez Kaliente mill-Gwe. Eh, como chipriota que es usted... Grazie. Signora President, peress illi inti ċipriot naħseb sensittiv fuq din il-kwestjoni fl-2011-2012 il-Palestina inatat 270 miljon euro u f'dan l-aħħar attak li sar 15 sptar ġarrab 26 skola erdet għal kollox. Jina nistaqsik, inti se tpoġġi pressjoni fuq l-Izrael. Se titlob l izrael jieħu responsabilta għal dan il-konflitt għaliex dawn il binijiet kollha saru bil-flus tal-kontribwenti tat-taxxa mill-Ewropa hemm bżonn tal-għajnuna fil-Gaza wkoll u inti se tpoġġi pressjoni fuq l izrael sabiex għajnuna l-iżvilupp minn l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiġi trasferita direttament minflok ma jkollha toqgħod eh, tgħaddi mill-ostakoli kollha li edha tagħmel l-Iżrael. Grazzi. Kulħadd jaf li ċipru huwa rip ħafna tar-reġun fejn hemm dawn il-kriżijiet umanitarji kbar is-Sirja, il-Palestina, il-Gaza. il kriżijiet umanitarji kbar is sirja il palestina il gaza ħafna pajjiżi f'dan ir-reġjun qed iħallsu qares it-Turkija, il-Lebanon. U jiena ma nafx kemm se jdum jiflaħ il-Lebanon għal din il-pressjoni il ta' numru esagerat ta' refugjati wa xokk ġeopolitiċu enormi għal dan ir-reġjun daka fi rigward tal-fat li jiena ċipriot. Issa fuq il-mistoqsija tiegħek. Huwa ċar li fil- dawn il-pajjiżi ħafna bniet li bniet l-Unjoni Ewropea inqerdu U aħna għanna inkomp, u aħna għedin nitolbu l-Izrael li jgħamil tajja parħsara li kawza. U għajna ċettabli li l-flus tal kontribwenti ta' taxxa Ewropej li jnataw għal lajnuna umanitarja jispiċċaw hekk jinħlew. Imma dwar l-approċ aktar ġenerali tal-politika tagħna, kull kummissarju għandu jaġixxi fil-qafas tal-politika tal-Kommissjoni sħiħa u għanna nifacċaw dawn il-kwistjonijiet mill-perspettiva tal-kawzi inerenti għalihom. Fil-30 ta' Awwissu il-Konsill Ewropew li sar kien ħareġ konklużjoni ċari l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-idea ta' żewġ stati fil-Izrael u l-Palestina nappoġġaw għamnek il-kellim jieqaf għalix eh, ma baqalu xħin. Il-Sinjura Hojbuk għal-ħodor. L-ewel qabel kollox nirringrazzjak għall impenni eccellenti li ħadd inti moħħok fin-nies fil-persuni u dan huwa diġà prerekwiżit eċċellenti għal dan ir-rwol. Issa Aħna smajna dwar ħafna problemi, imma smajna wkoll kritika li l-kooperazzjoni ma' strutturi lokali fil-qafas ta' lajnuna umanitarja jistaw jittejbu jew inkella f'ċerti sitwazzjonijiet qegħdin jitwarbu dan huwa parti mill-lajnuna umanitarja u kif nistgħu niżguraw li fil-ġejjieni jkun hemm iktar parteċipazzjoni mill popolazzjonijiet lokali meta nkunu qegħdin nippruvaw niffrontaw diżastri umanitarji. Ħalli noħolqu qafas għal din id-diskussjoni dwar il-kooperazzjoni mal-komunitajiet lokali, għabbażi ta' dak li għaluli sabiex id-diskussjoni li konna tkun ta' iktar frott. Jina li għaluli li l-NGOs Ewropej għandhom kontatti u jikkooperaw ma' NGOs lokali li ma jistawx ikunu inklużi fil-programmi tagħna minħabba il-kriterji li napplikaw dwar il-ġestjoni finanzjarja tagħhom u anki l-arfin espert tagħhom. U ħanajdla kif nipruvaw, aħna għetna niprovaw ikonna kontatti magħhom, aħna għandna leġizlazzjoni illi l-NGOs tagħna jridu jkunu imnizla f'reġistru fl-Unjoni Ewropea dak huma kwistjonijiet pratiċi salili lili għaluli li iva aħna tassew nikkooperaw magħhom biss meta jkun hemm kooperazzjoni ta' dan it-tip mal-atturi lokali li aħna mbagħad inqisu li l-NGOs jistgħu jagħmlu xogħolhom. Inti donnok rittajt li hawnhekk hawn xi problema serja. Nara x'nista' nagħmel jekk ittuni informazzjoni konkreta dwar fejn qiegħda l-problema biex naraw jekk ix marbuta ma' kondizjonijiet lokali jew inkella hija problema aktar ġenerali. Għaliex jekk aħna naċċettaw li l-NGOs tagħna l-NGOs li huma reġistrati għax ikunu konformaw ma' ħafna kriterji, ma jkunux iridu jikkooperaw ma' organizzazzjonijiet lokali, allura hemm ngħidlek li iva hemm problema, imma jekk din hija kwistjoni speċifika għal żona partikolari rridu naraw kif se nindirizzawha biex insolvuha irrid inkompli neżamina aktar fid-dettall u jekk ikun konfermati li dinja problema irridu niddiskutu inti tittajd li fejn qegħdin dawn il-problemi. Milli FTD. Grazzi kummissarju nominat l-aċċess għal riżorsi tal-likel u ilma u jikkawżaw ħafna konflitti il disp se jkun hemm iktar minn 200 miljun sal-2050, se jkun hemm problemi għal kellu u ilma. Fl-2007-2012 se jkun hemm bżonn ta' ħafna flus u għaldaqstant irridu isu kwistjonijiet strutturali. tik ftit eżempji fl-2012 aħna prezentajna struttura tal-qasab illi tagħmilha possibbli illi niproduċu 50 litru ta' ilma jew inkella panewiet eh, fotovoltaiċi illi għamluha possibbli illi nipproduċu l-ilma u sħana. Di approvvigionamento di acqua e di energia, ma creino nuove opportunità e piena indipendenza per i paesi beneficiari. Għanna bżon ta' ejjun ġodda l-produzzjoni tal-enerġija biex unizguraw li dawn jaslu u koll għant il-pajizi li għandhom bżonno. Sinjadef, telete bulli su statu thema dis. Kollega, għandek raġun και είναι ένα μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητας. Iva, aħna għat nifacċaw u koll problemi mill-bidla fil-klima. Hija problema għall-umanità kollha kemmi. Aħna l-koll responsabli għal dawn il-problemi. U l-Ewropa edha pożizzjoni aħjar minn bosta partijiet oħra tad-dinja. aħna għanna liġijiet dwar l-emissjonijiet, eccetera u fil-diskussjonijiet li aħna jkonna ma' persuni minn bnadi oħra tad dinja, jiena nistanajdilhom illi aħna diġa minna ħafna il-bidla fil-klima iġġib id-dizastri anki fl-Europa, l-arar fl-Europa ċentrali dak li ġara fil-Balkani tal-Punent ftit xurilu f'Mejju. Dan kollu huwa dovut għal bidla fil-klima l-problemi li hemm fl-Afrika subsaharjana. Ta' kollu huwa dovut għal bidla fil-klima. Aħna bħala Ewropej rridu nippruvaw nikkonvinċu lil persuni oħrajn dwar iħtieġa li nieħdu azzjoni kontra l-bidla fil-klima imma rridu nieħdu miżuri ta' prevenzjoni u kol, per eżempju, uh, eh, binjiet kontra l-arar, dejjem permezz tal-mekanizmu għal protezzjoni ċivili u l-pjanar li jimponi minnaħa tal-istati membri l-ikbar proġetti li jwetta il-direttora ġenerali tagħna biex nibnu unsaħħu ir-reżiljenza mbagħad f'pajjiżi oħrajn f'partit oħra tad-dinja fejn jew ikun hemm marar jew inkella nixfa kbira. Irridu nużaw metodi biex naħznu l-ilma Dawn l-elementi kollha jridu jkunu inklużi fil-proġetti tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura President Sur Siljanidis, jina irrit nifraħlek tal-li podġejt il-vitmi fil-qalba ta' tweġibit kollha tiegħek u tajt leħen lil dawk illi liktar għandhom bżonn. Jiena se nifoka fuq il-vitmi fin-Niġerja. Il-koll nafu il-situazzjoni kera illi jem fil-emmek minħabba il-ħtif tal-tfajliet tal, il-Bogu Haram iktar 3 miljon persuna li huma eh, spostati fil-pajjiż għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni biex niskuraw li l-għajnuna tasal għal dawk li iktar għandhom bżonnhom qed naraw li radikalizzazzjoni qiegħda tissaħħaħ kuljum u terrorizmu wkoll. Il-mistoqsija tiegħi kif il-Kommissjoni biħseba eh, teleb il-network tal-Bogu Haram hemm eh, atturi internazzjonali li qegħdin jaħdmu kontra dan fil anzi m'hemmx min qed jaħdem kontra dan il-flagell għal jibżaw. Kif se niffaċċaw din il-kriżi umanitarja f'dan il-pajjiż fejn it-tfal? Qegħdin ibatu l-ġuħ, u għandhom l-ola rata ta' mortalità fost it-tfal li teżisti fl-Afrika. Grazzi ħafna kollega Iva, għandek raġun. Fin niġerja minkejja l-fatt li il-GDP taħħa mhux ħażin xejn, imma xorta għandhom problema ta' ġuħ fost it-tfal u il-boku haram veru ħataf l-studenti u inħolqot situazzjoni kera ħafna fil-tramontana ta' Nigeria mdiġa eh, madwar 4.000 vitma emmek. U rridu issa nikonvinċu għom illi fuq kwestjonijiet ta' ġuħ għandhom jaċċettaw il-proċedura ta' tisħiħ ta' reżiljenza. Aħna nikontribwixxu għal dik li hija għajnuna għal otiet tal-ikel imma il-mezzi tagħna huma limitati. Għalhekk aħna rridu nikkonvinċu il-gvern tal-pajjiż biex jaġixxi biex isolvi dawn il-problemi, kun hemm iktar reżistenza għalihom dawn il-problemi. il problemi L-Unjoni Ewropea għandha tkompli tagħti daqqatit lin niġerja L-tfal imma anke lill persuni kollha li huma spostati minħabba eh, l-attività ta' Boko Haram. Imma soluzzjoni politika jela l-unika mezz biex aħna nsolvu il-kriżi umanitarja. Dan ifisser li wieħed jieħu approċċ holistiku un hemm il-project team permezz tal-wol ta' koordinament ta' Signora Mogherini aħna se nippruvaw nejnu lin niġerja biex tillimita kemm jista' jkun l-attività ta' Boko Haram għaliex iva iwettqu dawn ir-reati faħxin. Speaker is uh, Mr. Silva Pereira for the Socialist Group. Sir Silva Pereira, grupp ta' Socialisti. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju. Jiena għal darbohra nishtiq nisħaq fuq is-sitwazzjoni drammatika ta' refugġati meta wieħed jara komunitajiet sħaħ li tant għandhom bżonn għajnuna internazzjonali wieħed jifhem illi għanna bżon ta' politika Ewropea għal għajnuna monetarja effettiva li tuża r-rizorsi li għanna dispozizjoni bisħieħ għanna bżon ukoll kooperazzjoni effiċjenti li tinvolvi l-imsieħba kollha rilevanti. Wieħed minnhom Zgur, mux forsi huwa il-Kummissarju għalli tal u dar refuġati il-Sur Antonio Guterres qed imexxih dan li qed jagħmel biċċa xogħol eċċellenti. Jiena nixtieq nistaqsik kif tista' l-Unjoni Ewropea il saxħa il-kooperazzjoni mal-UNHCR sabiex ikun hemm għajnuna umanitarja iktar effettiva Aħna jista' jkollna wkoll sħubijiet ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi. U kif tista' l-Unjoni Ewropea taħdem bl-aħjar mod possibbli mal-NGOs? sabiex il-proġetti jirnexxu u anke fl-ippjanar ta' operazzjonijiet umanitarja lix l-ippjanar mbagħad jiddetermina kemm se jirnexxu dawn fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna, kollega. Iva, dan huwa punt importanti ferm. Punt illi se niddiskutu fil-konferenza f'Istanbul l-effiċenza ta' l-azzjoni umanitarja din tiġi valwata il-ħin kollu hemm ħafna possibiltajiet għal titjib jiena diġaħat illi dawn l-affarijiet iridu jiġu diskussi mill- kummissarju anki mill-Kummissjoni sabiex tintlaħa pożizzjoni komuni biex aħna immorru preparati konna xi ħaġa valida xnajdu waqt il-konferenza. Fuq is-Sur Guterres, ir-rappreżentantoli għar-refuġati, aħna iddiskutejna ħafna kwistjonijiet miegħu sabiex nieħdu approċċ komuni. Huwa jaf x'inhuma tal-problemi, jifhem fihom u jiena nemmen illi sejjejna insibu soluzzjonijiet aħjar għal dil problema ta' refugġati. Għal din il-problema ta' refugġati tant kibret, tant infirxet li għanna bżon l-ikbar kooperazzjoni maġnus ma'uda biex niffaċċawha. Din hija ħaġa li naċċettawha, imma mbagħad fuq eh, eh sitwazzjonijiet oħrajn il-kooperazzjoni tista' tissaħħaħ, tista' tittejjeb. Mbagħad fl-Iraq per eżempju hemm kriżijiet illi il-nazzjonijiet maquda sur Gutierrez għandhom rwol partikolari xi jisvolġu aħna dan id-diskutejn ukoll ma' Sur Gutierrez. dwar il-kooperazzjoni mal-Nazzjonijiet Magħquda b'mod ġenerali din hija kwistjoni illi se jiddiskutu għal xum għandhom aġenda għal riforma u d-diskussjoni se ssir hemmhekk magħhom ukoll. E, współpraca pomiędzy Unią Europejską a il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Nazzjonijiet Magħquda evolviet fl-aħħar snin. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom opinjonijiet simili u f'ħafna każijiet aġenda simili ħafna fir-rigward ta' ġestjoni tal-kriżi, prevenzjoni tal-konflitti, medjazzjoni u azzjoni li tittieħed wara l-konflitti. Naħseb illi fir-rigward tal-għajnuna umanitarja kollox huwa irregolat eh, permezz ta' ftejmiet amministrativi u finanzjarji X'taħseb illi aħna nistgħu nagħmlu biex insaħħu dil kooperazzjoni biex issir iktar effettiva kif nistgħu insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Nazzjonijiet Maquda u, x'partijiet ta' dan il-ftejjim finanzjarju amministrattiv jista' jiġi aġġornat jew inkellam saħħaħ? Grazzi σε ψηλό επίπεδο η συνεργασία ευρωπαϊκή. Il-kooperazzjoni bejn il-nazzjonijiet ma'uda u l-Unjoni Ewropea hija żviluppata ħafna. 40% tal-finanzjament tagħna jingħata lill-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Magħquda għaliex huma għandhom l-ispeċjalizzazzjoni, għandhom l-arfin espert u huma preżenti madwar id-dinja u għalhekk għandna nkomplu naħdmu magħhom. Din il-kooperazzjoni għandha tinżamm fuq l-ola livell possibbli u hekk se tinżamm għaliex hekk hemm bżonn. jistaw kon jisir titjib fuq ċertu aspetti kif rajna per eżempju fil-kas ta' Haiti. Emmek kienem problemi fil-koordinazzjoni u anki fit-tmexxija u anki fil-responsabilta' għalek għanna niddiskutuhom dawn il-problemi jiena diġa għattilkom illi jiena il-tqajt mal-president ta' Otter illi hija Valerie Ames U fil-kontest ta' din id-diskussjoni nemmen illi eh, sensibu mezz kif eh, naġġornaw il-kooperazzjoni tagħna biex nindirizzaw kwistjonijiet partikolari eh, marbutin ma' din l-esplużjoni ta' kriżi umanitarja. U huwa importanti illi nippruvaw insibu donaturi ġodda mill-pajjiżi musulmani u tal-golf. Dana se jgħinna nibnu pontijiet u jatina aċċess għal zoni li għalissa qatt m'għandniex aċċess għalihom. L-Onorevoli Nart, grazzi ħafna uh, u nifraħlek Sur Komissarju nominat għal kem konċar fl spiegazzjoni li inti tajtna maqbilx ma kollox li li għat inti inti għat li jem problema ta' ġuħ fin nigeria minħabba problema li ma nafux xini. Għanda esemi għal kleptokrazija dik hija l-problema pajis f'i eh, veru, pero l-problema hija il-kleptokrazija u naħseb illi inti tkun sot ħafna u waħrax ħafna ma' gvernijiet illi ma jħdux responsabilta taħħom hawnhekk irrid insemmi l-Iżrael ir-raba konvenzjoni ta' Ġenevra titlob illi forza li qed tokkupa għandha tiħoħsib il-popolazzjoni b'dak li hija pereżempju kura tas-saħħa, il-sanità u lejxin tagħhom imma l-Izrael ma jinvestix xekil wieħed fil-Palestina, anzi jeqret l-infrastruttura lokali aħna nibnu huma jfarku. U u il- kull tip ta', ta bini li jista' jerġa' jsir hemmhekk se jgawdi minnu l-Iżrael għax il lieħ huma jaħduh. U għalhekk aħna m'għandniex inkomplu inħallsu għal din l-attività ta' spekulazzjoni. Mbagħad hemm il- għanna nitolbu illi eh, għanna uh, nitolbu illi kunem rispetta drittijiet tal-bniedem jew għanna noqodu sekta u naqwa ċajt, sinċerament. Stobolija da għalas zloja? Komissarju nominat, grazzi għal klim ġentili tijak. Għandek raġun. F'ħafna, fuħut mill-pajizi, il-kwistjoni ta' governanza forsi waħda mill-iktar importanti Sabiex l-għajnuna monetarja telħaq dawn il-postijiet hija kwistjoni importanti u anke biex nibdew insolvu ċertu kwistjonijiet rridu nqisu dan l-aspett u għalhekk din hija sfida għalina u anke għall-approċċ olistiku tagħna hija sfida bħala Unjoni Ewropea. Għanna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fiħdan it-tim tal-proġett għal l-affarijiet barranin. Fir-rigward l-Izrael jiena naħseb li kon ċaru tont ta' bilħaq fejn kena l-irda tal-bini mibni minn finanzjament tal-Unjoni Ewropea aħna qed nitolbu għad-danni anki għall-aċċess. Wara l-waqfi mill-ġdid apparentament hemm il-possibilità ta' aċċess u ċertu missjonijiet u ċertu possibiltajiet biex nibatu il-medicini jew prodotti oħra ta' ħtieġa lenija tresqu u laħqu din iż-żona. Issa, il-sitwazzjoni kif ħat iżviluppa? Din kwistjoni importanti. il kol nafu illi il-kwistjoni tal-Palestina tikkawza problemi għad-dinja kollha u għandha reperkussjonijiet dinjin. Diġa qed u semmejt id-deċiżjoni ta' nar 30 ta' wissu tal-Kunsill. U fil-5 minuti ta' tmim naħseb li ħan nwieġeb biktar moċċar għal mistoqsija tiegħek. Issa mill-PPE. Sur Wenta. Grazzi. Il-futur tal-lajnuna umanitarja. Nasab hawnhekk hemm bżonn investu fil-prevenzjoni ta' diżastri naturali. Mill-banda l-oħra qed niġdu situazzjoni ta' kriżi komplikata ferm. Dan ifisser illi rridu nikoperaw aktar mill-qrib mal-komunitajiet lokali. Huma dawn il-komunitajiet bil-governanza lokali għandhom id-dritt ta' distribuzzjoni tal-ojnuna monetarja. Biex nkun nistgħu nifilħu għal din is-sitwazzjoni ta' kriżi, dan jiddependi fuq il-komunità lokali. Madana kollu, kull fejn infallu li waslu lajnuna monetarja tagħna minna tagħna rridu niżguraw li minn tal-inqas innaqsu s-sogru li kollox immur għall-ar. Issa, l-kooperazzjoni u l-isħubija fil-kooperazzjoni tal ajnuna monetarja hija importanti, u allura nistaqsik ser tagħmel biex tappoġġa l-azzjonijiet tal-komunitajiet lokali? Grazzi. Kummissarju nominat. Xi kien katastrofon ine βασική arħi tu biex innaqsu s-sogru ta' dizastri naturali huwa l-ewwel punt fil-fatt tal-strateġija tagħna għal prevenzjoni tad dizastri u dan l-approċċ għandna nestenduh. Akkosta kollox l-ewwel pass tagħna għandu jkun li naqsu r-sogru li jiġri diżastru kifett euro ta' prevenzjoni u ekvivalenti għal minn 4 sa' 7 euro fil-rigward li tindirizza l-krizi wara li tkun seħħet. U għalhekk hemm bżonn nużaw l-komunitajiet lokali u ninformawhom fejn hemm bżonn. Imma kull każ huwa differenti, pereżempju programm Aġir fil-Saħel kien differenti mill-programm Share fil arn tal-Afrika U rwol tal-komunitajiet lokali u partijiet interessati kien differenti, per eżempju fis-Sudan tisfel. Il-sitwazzjoni politika tantija traġika u komplikata hemmhekk. Illi l-qasem possibilità li jkun tista' tibni kapaċitajiet biex tilqa għal dawn il-problemi. L-istess japplika għal Kongo. U f'ħafna każijiet għalhekk ma nistawx nindirizzaw l-inna nfusna ma l-autoritajiet lokali u komunitajiet lokali, għax ma nix laqqas biss aċċess għalihom, ġifir il kazijiet varjaw u rannan nqisu kollox. Irridu nqisu kif nimplementaw dan l-approċ biex dak li jkun ikun jistajel għad diżastri u anke l-approċ ta' prevenzjoni u tnaqqis tal-sogri. Imma naħseb li l-approċ li ħadna wera li kien l-aħjar approċ. U anke b'kooperazzjoni mal-Kummissarju għall-Iżvilupp u s-servizzi għall-iżvilupp irridu naħdmu bl-istess approċċ anki jekk jirnexxinna niksbu l-20% ta' finanzjament għal dan is-settur dan ikun sinifikanti ferm. Si, sur kommissarju nominat, grazzi tal-impen tijak għal politika daqs importanti għal l-Europa jekk nistgħu nkunu patrioti fuq livell Ewropew jekk fuq din din il-politika partikolari. Norbot fuq dak li qal Louis Michel. Anki eh, fir rigward ta' Zazax u ma jridu jħarsu lejn l-Europa jkunu spirati. Inti rritna millek mistoqsija għalli għada ma sarit lekx. Aħna natu 40% tal-għajnuna monetarja kollha, imma maħniex waħedna. Em, eh, emerġenza ta' donaturi ġodda l-lum, inti semmejt ukoll l-importanza tal-pajjiżi tal-golf hemm il Turkija, l-Indja, l-Brażil, il-prinċipju ta' azzjoni tagħhom mhumiex l-istess bħal tagħna, imma aħna għandna bżonn din il-kooperazzjoni min-naħa tagħhom naħsbu dwar għajnuna monetarja minn hawn 10 snin oħra x'taħseb inti trid tkompli ħad il-kooperazzjoni u tkompli ma' prinċipju ma' dawn il-pajjiżi. Ħaristo bolija din Kummissarju nominat, grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek. Din hija l-qalba l-qofol tal-kwistjoni biex nippruvaw insibu donaturi ġodda. Tant għandna kriżijiet umanitarji li l-ebda budget ma l jlaħħaq magħhom, għandna bżonn donaturi ġodda u ideja ġodda biex naraw kif nistgħu niksbu finanzjamenti ġodda. U għalhekk qegħdin niddiskutu l-kwistjonijiet ta' trust funds Dawn huma kwistjonijiet kollha importanti, kollha kemm huma iżda pajjiżi li semmejt, il-Brażil, l-Indja, Russja, Turkija, l-Istati tal-Golf. Dawn kollha għandhom jaqdbu r ruol tagħhom fiħdan dan l-isforz biex insibu donaturi ġodda. Importanti li konna livell meħtieġ għall-għajnuna umanitarja. Minnajr donaturi ġodda ma tantx naħseb li nistgħu nlaħqu li nżommu dan il-livell b'dan il-mod u għalhekk il-Kummissarju l-ġdid tal-azzjoni umanitarja għandu jipprova jimmobilizza l-atturi kollha minn dinja kollha biex ikun hemm iktar donazzjonijiet. U għalhekk il-laqgħa tas-summit f'Istanbul hija tant importanti u hija ħaġa tajba li l-post fih ser issir se tkun it-Turkija. Naħseb li dan huwa messaġġ politiku li qed jintbagħat fost l-oħrajn il-pajjiżi Musulmani. U għalhekk għandu nużaw il-fatt favorina kemm biex naslu għal laqa tas-summit imma anke matul is-summit innifsu. Jiena nemmen illi għandha tkun għan primarju tal-Unjoni Ewropea u tal-ġnus maquda li jinstabu donaturi ġodda biex nkun nistgħu nindirizzaw dawn il-kriżijiet. Għandna nsibu soluzzjonijiet oħrajn bħal pereżempju trust funds. Xi ħaġa għandha x'taqsam mal-kooperazzjoni fost l-Istati membri. Fil-Kosta tal-Evorju għanna finanzjamenti immedjati propju minn Franza u għet niprofaw niksbu 140 miljon eur sterlina mill renju Unit. Grazzi, Signora President, hemm sentenza li għed fil-istqarrija tiegħek bil-miktub kummissarju nominat li oġbitni ħaniżgura li fi kriżijiet minsija il-punti ta' tħassib jinġu indirizzati tal-ewwel. Intet li l-ewwel żjara tiegħek bħala kummissarja tkun f'reġun fejn huwa fejn feġġet l-ebola. Hija kwistjoni li qiegħda fl-istampa ħafna imma Sudan t'isfel mhumiex Dawn ċelebraw l-indipendenza tagħhom ftit żmien ilu imissa l-sena sħiħa kien hemm traġedja umanitarja hemmhekk minkejja d-diffikultajiet kollha. Ser timpenja ruħek biex tieħu miżuri għal dawk il-mijiet ta' eluf li bħalissa qed jiġu effettwata effettwati minn ġuħ potenzjali u li qed jaħarbu mir-reġun biex bekk tiżgura illi s-sitwazzjoni fir-reġun titjib speċjalment biex jikkonsolidaw l-indipendenza tagħhom mis-Sudan u x'ser tipprova tagħmel biex tiżgura li l-poplu u l-pajjiż innifsu jiġu mejjuna bl-aktar mod possibbli? Grazzi. Kummissarju nominat. Ġustament inti qed illi l-kriżijiet minsija m'għandhomx jiġu minsija possibilment fil-Sudan tisfel. Jekk lajnuna tibqa ma taslelhomx, dan il-pajis jista' jitqis bħala kriżi minsija, imma jienet tilli għal din is-sena, skont kif informawni l-Unjoni Ewropea diġà tat 50 miljun sa Ġunju u 30 miljun ieħor matul is-sajf u issa nistennu għal 30 miljun addizzjonali mir-riserva ta' emerġenza u għalhekk kollox ma kollox ser ikun hemm għajnuna totali ta' 120 miljun euro moti għal dan ir-raġun. Għalhekk ma tantx insejna Sudan t'isfel preżenti hemmhekk. Ir-riżultati ovvjament mhumiex dawk li xtaqna fil-bidu hemm ehm, nuqqas ta' nutrizzjoni, hemm periklu ta' ġuħ ta' vera hemmhekk. B'xorta ħażina hemm żewġ fazzjonijiet li qegħdin jiġġieldu kontra xulxin u qed waslu għal dawn il-problemi. Laqqas biss qed jippermettu li ż-żejt li għandhom jiġi sfruttat għal benefiċċju tal-pajjiżhom. Li hija ħasra għalhekk flimkien mal-kumitat deve ħaj nippruvaw ngħinuhom biex ikollhom kapaċitajiet li jilqgħu għal dawn il-problemi. Hemm ħafna problemi imma għandna problemi serji biex inkunu nistgħu niksbu tkabbir stabli f'dan ir-reġun. U l-standards ta' ixin huma fost l-ola fil-pjaneta. Flos l-iktar baxxi fil-pjaneta. Espert Ġappuniż qal li ma jistax ikollok soluzzjonijiet umanitarji għal kriżijiet umanitarji. Għandek bżonn soluzzjonijiet politiċi. U rwol tagħna għandu jkun li jgħin is-Sudan tisfel mingħajr ma jinsa lajnuna umanitarja biex nejnu Sudan tisfel isib soluzzjoni politika. Thank you. I'm on the last page of questions. You'll be pleased to hear, Mr. Stylianidis. Only six left. Uh... Sitta oħra fadallek sur Stylianidis. Lejla twila, Mr. Surdals. Fisem il soċalisti uh, um, Grazie, President, Komissarju nominat, diġa semmejt tibdil fil-klima. Ta' hija problema enormi fl-2012 biss 32 miljon ruħ ġew spustjati minn djarhom minħabba diżastri naturali, 98% minħabba tibdil fil-klima kawżat mill-bniedem. Mhux kull kriżi umanitarja marbuta ma tibdil fil-klima tasal qudiem l-attenzjoni tal-mezzi ta' xandir. Rajna l-Afrika ċentrali mifnin minn nifxiet jew inkella f'ċertu partijiet tal-Azja kien hemm l-arar jew l-ispustjati miljuni minnhom li Eh, mhux qed illaħqu mal-adattamenti klimatiċi. It-tibdil fil-klima kull ma jmur wis probabbli jokkawża diżastri ta' dan it-tip u jżid ħtieġa għall-għajnuna monetarja. Timpenja ruħek li taħdem mal-kollegi fil-Kummissjoni l-Enerġija u Klima biex bekk ikun hemm anċar biex innaqsu inċidenzi bħal dan matul iż-żmien u nżidu l-kapaċità li dawn il-komunitajiet jilqgħu għal dawn it-tip ta' diżastri? Grazzi. Kummissarju nominat. Jien nemmen illi l-politika tal-Unjoni Ewropea fuq tibdil fil-klima hija waħda stabbli u soda. Għal daqstant, fiħdan il-Kummissjoni l-ġdida ser ikonna kummissarju responsabbli mit-tibdil fil-klima. Il-politika tagħna għandha tkompli f'dan il-qasam, inkella nkunu qed nikkontradiċu dak li għamilna sissa. Nafu illi t-tibdil fil-klima hija raġuni ewlenija wara ħafna diżastri u għalhekk ma naħsibx li hemm il-possibilità serja li l-Unjoni Ewropea tbiddel emila fuq din il-kwistjoni, anzi l-kontra, aħna t-niprofaw nikkonvinċu l-reġuni oħra madwar id-dinja oqsma u zoni u pajizi oħra madwar id-dinja li segwu fuq l-eżempju tagħna. Jiena nemmen li aħna sodi fil-pożizzjoni tagħna u għandna nkollna ċertu gburija għaliex aħna fuq qoddimnet fil-ġlida kontra tibdil fil-klima u għandna nkomplu hekk. Il-kwistjoni hija wara semmaj kif ħan il-problemi kawżati mit-tibdil fil-klima L-azzjoni monetarja u l-mekkanizmu ieħor li hemm huwa l-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Dawn l-istrumenti flimkien jippruvaw jaffaċċaw il-konsegwenzi tal-diżastri kawżati mit-tibdil fil-klima. Hemm każijiet fejn ikollok bżonn apprott multisettorjali, bħal pereżempju Fukushima. L-iktar uragani reċenti fil-Filippini ma konna preżenti u tajna daqqatit, anke Fukushima u anke f'Haiti wkoll. Iva, Hemmhekk kena problemi ta' koordinazzjoni dan stabilejnieh imma għadna preżenti u għadna tentuhom daqqatit. Nieqafaw. Kollega, kjożbok. Sur Ori. Jiena kont kuntent nisma li tajt importanza u attenzjoni speċjali lin nies b'diżabilità. Jien nixtieq nistaqsik dan. Forsi taf li unikament fid-dinja l-Unjoni Ewropea ratifikat il-Konvenzjoni fuq drittijiet tan-nies b'diżabilità. U hemm silta f'dan id-dokument li tajt illi f'kunflitti ta' gwerra jew f'territorji ta' kriżi titinata situazzjoni attenzjoni speċjali għan nies b'diżabilità. Il-mistoqsija tiegħi hija din fil-futur kif għatam il-monitoraġġ ta' dan il-qasam. U mhux qed nitkelmu dwar nies b'diżabilità, iżda qed nitkellmu dwar territorji affettwati minn gwerra. Għed nitkellmu dwar nies li qed jiġu mill minn dawn il-problemi qed isiru diżabbli minħabba korrimenti jew problemi ta' saħħa fejn dak li jkun ma jkollux biżejjed għajnuna fejn ikun affettwat minn problemi ta' saħħa fi kriżi ta' gwerra. Kummissarju nominat. Iva, nixtieq intenni illi l-prinċipju bażiku tal-azzjoni tagħna ta hija l-priorità li qed tingħata lin nies b'diżabilità. Nies bżonni speċjali u għandna pjantazzjoni ġdid li jkompli jinsaħħaħ l-implementazzjoni tal-konsensus għan nies b'diżabilità kif ser nejnu l-gruppi vulnerabli u b'mod partikolari l-gruppi li semmejt inti? Jien deġa qed illi hemm xi indikaturi u kriteri għal finanzjament ta' l-NGO speċjalizzati, speċjalizzati propju fuq gruppi vulnerabli. Sa fejna fin, nifinanzjaw kliniċi speċjali ortopedici għal nies li jkunu indarbu fi żmien ta' konflitti u jkollhom problemi ta' mobilità. Ovvjament ħankomplu dan il-programmi iżda rridu naraw matul iż-żmien u konkretament kif dawn l-indikaturi u dawn il-kriteri għal finanzjament u l-valutazzjoni ta' proposti mill-NGOs kif ser jgħinuna kif ser jiġu adattati biex jgħinuna ninkludu gruppi vulnerabli ġodda, hemm esperti li ser ituna palata biex niddefinixxu indikaturi ġodda, kriteri ġodda biex bekk nkunu aktar effettivi fl-għajnuna tagħna li noffru lil dawn il-gruppi vulnerabli. Fissur grammatikas. Grammatikakis. Skużani, mill-grupp ta' soċjalisti. Kummissarju nominat jiena vera kuntent li l-esperjenza politika tiegħek tfisser li hemm xaqta tama illi dawn il-kwistjonijiet ta' kriżi monetarja jiġu indirizzati imma nixtieq ngħidlek l-affarijiet kif huma ma nixtieqx inkun fil-pożizzjoni tiegħek għaliex dawn il-kriżijiet kull ma jmur qegħdin jiżdiedu, jeħraxu, imorru għallar u ibidlu il-bixra tagħhom jum wara l Ta' aħjar minni illi eluf ta' ħajiet qegħdin jintilfu, eluf ta' nies qed imutu, il-ħsara tal-infrastruttura u l-ekonomija hija waħda immensa u hemm ukoll diżastri kkawżati mill-bniedem bħal pereżempju l-inċidenti nukleari li kollhom konsegwenzi transkonfinali. Għal daqstant, forsi għanna naħsbu illi il-mekkanizmu ġdid ta' protezzjoni ċivili mhux tajjeb biżejjed u għandek tuża bla dubju l-intelligenza tiegħek u l-kapaċità tiegħek kif tara sib eh, metodi ġodda ta' kooperazzjoni. Kummissarju nominat. Grazzi, professur, inti professur ta' xjenza fiżika u taf x'qed tgħid l-Europol diġà għandha esperjenza kbira fuq dawn il-kwistjonijiet għaliex wara t-talba tal-gvern Ġappuniż ħadna sem biex nindirizzaw l-impatt ta' Fukushima u għenna mhux ħażin. Tallimna ħafna minn dawn il diżastri multisettorjali. Naf mill-esperjenza tiegħi bħala membru parlamentari f'Ċipru li kien hemm programmi li kienu jindirizzaw inċidenti nukleari jien nemmen illi għanna nindirizzaw din il-kwistjoni permezz tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili. Jien nemmen illi għanna nipruvaw nevitaw li incidenti bħal dawn iseħħu. Għanna jkonna wkoll program biex nindirizzaw incidenti bħal dawn meta jfeġġu. Skont l-informazzjoni li rċevejt, hemm pjanijiet biex nindirizzaw dawn l-inċidenti meta jfeġġu għal dawn it-tip ta' diżastri multisettorjali u minn Fukushima l-awn tal-limna li jista' jkun hemm ħafna ħsarat kollaterali. U għalhekk diġà għandna mekkaniżmu strutturat tajjeb intenni li jiena kont verament gburi, ħassejtni gburi meta mort fl-IRCC iċ-ċentru ta' koordinazzjoni u respons tal-emerġenza fejn dan iċ-ċentru jindirizza l-kriżijiet għaliex hemmhekk rajt illi għandna ċentru li jindirizza dajem il-problemi li nistgħu nżerħu fuqhom f'każ ta' kriżi fl-Ewropa jew anki lilin minn hekk. Imma jiena nemmen illi rridu nkunu iktar sistematiċi meta nafaċċaw perikli minn inċidenti nukleari. kummissarju nominat ħanaslu għatmiem tal-dan ismiħ u vera tal-limna ħafna dwar l-impenn u anke l-passjoni li inti rejt u li jatturi għal dan xogħol li ser ikollok fil-futur. Anki għandek ħafna ħiliet mill-ħajja professjonali tiegħek bħala tabib mediku meta tajt tweġibit għal bosta mistoqsijiet. Jien nixtieq nistaqsik mistoqsija fejn forsi nistgħu nafsu iktar fuq l esperienza tiegħek bħala kellim. Ġifiri, l-istrateġija ta' komunikazzjoni li nħoss li jatant tant importanti. Inti penjajt ruħek li tmur fl-Afrika tal-Ponent u nixtieq nirringrazzjak ta' dan l-impenn. Inti qed li ser tappella biex it-tobba iżuru dan il-post. Imma din għandha tiġi spjegata wkoll forsi li ċittadini Ewropej għaliex xuħut minnhom tassew għandhom bizzat bżonn li dan isir imma neċessarju li jkollna strateġija ta' komunikazzjoni xirqa. Dan eżempju wieħed biss, u għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija din kif ħatuża l-esperjenza tiegħek per eżempju kif ħan nafsu u niġbdu minn din l-esperjenza biex ikonna strateġija ta' komunikazzjoni bħala kummissarju għall-għajnuna monetarja. Grazzi. Έχετε δίκιο ότι τα θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής... Iva, għandek raġun tgħid li l-istrateġija tal-komunikazzjoni u l-viżibilità ta' l-azzjoni umanitarja il-kwistjonijiet marbuta ma' dawn iż-żewġ mistoqsijiet għandhom ikunu ta' priorità ewlenija għalina. Sinjura Gorgieva, il-predeċessur tiegħi, għamlet ħidma ta' sew tajba Meta jena segwejt il-mezzi xantir internazzjonali rajt li kienem viżibilità dan kien tajjeb għall-Unjoni Ewropea iżda minnaħa l-oħra. Tafu li 15% jintefqu fuq kriżijiet illi jintesew u bekk il-viżibilità mhijiex għan minna nifsa. Għalhekk il-messaġġ li ċittadini tagħna li appoġġaw l-azzjoni umanitarja li xrajna, rajna mistħarriċ li dizajn fil-mija u ma favur għajnuna umanitarja minkejja il-situazzjoni ekonomika mwera, il-krizi ekonomika. jiswilom żewġ euro għal kull ċittadin u ma jaqblu ma dan it-tip tanfiq. Jina Jiena nemmen illi dawn l-inizjattivi staw jgħinuna ħajkonna grupp ta' volontiera zaza u probabli li ħajkunu ambasċaturi madwar id-dinja. Għall-azzjoni umanitarja tagħna dan ħajżid il-viżibilità ħaj jibat il-messaġġ, il-messaġġ ħaj jidwi madwar id-dinja illi iva l-Unjoni Ewropea il-linji ta' politika umanitarji huma linji ta' politika umanitarji huma jirnexxielhom jaslu għand il-vitmi tal-kriżijiet jgħinu lil persuni madwar id-dinja din l-inizjattiva tal-volontier Ewropej ħad tkun tassew importanti għall istrateġija ta' komunikazzjoni tagħna. Fisem is-soċjalisti, Sinjora Toja. Iva, nitkellem dwar l-Ebola għaliex idher li hemm aspett li ma tqajjimx l-epidemija qed tinferex f'pajjiż li għandhom sistema ta' saħħa li qed tisfaxxa u r-riżorsi tagħna naturalment marru għand organizzazzjonijiet kbar, WHO, il-Medecins Sans Frontier u Red Cross fost l-oħrajn. Imma f'dawk iż-żoni diġà kienu joperaw għadhom joperaw bħalissa organizzazzjonijiet mhux governattivi eh, ta' daqs medju ikkwalifikati b'tobba illi ilhom imorru hemmhekk għal xiren ta' snin. U għandhom ferat differenti illi jmorru iħabtu bibbieb biex jaħdmu. Issa ankuma qed jisfaxxaw, jien nitolbok, ma taħsibx li wasal il-waqt li nappoġġaw bil-mezzi xierqa li dawn l-organizzazzjonijiet fil-qafas tal-koordinazzjoni mal-protagonisti ewlenin ta' intervent ta' emerġenza. Ossa l-axħar kumment, 50 sekondi, il-predeċessur tijak kienet ta' bħalek, issa qed toħsib il-budget taf xinu xinu ma' ħtiġijiet ta' dan is-settur u hija għandha memorja twila ħafna. Inti tista' tisfrutta dan mod pozittiv tista' disfrutta dan l-inkariku l-ġdid ta' Sinjora Giorgieva. Jena intqajt ma' Sinjora Kristalina Giorgieva. Intqajt maħħa mhux darba jew tnejn għaliex jien ritt nkun informat dwar ċertu għarfin espert għax nemmen li hija ta' sewr nexxiet. U ta' bilħaq jekk tikkonfermawn jekk ta' provawni bħala komissarju, nemmen li hija tista' tgħinni naffaċċja l-isfidi, l-isfidi sinifikanti ta' azzjoni umanitarja. Dwar l-ebola, għanna bżon professjonisti, medici tobba, units mobli, emmek, fil-post imma rridu s-sistemi tas saħħa tal-Ginea, Liberja, Sierra Leone jirkupraw. Is-sistemi tas saħħa tagħhom sfaxxaw, spiċċaw fix-xejn, iridu jerġgħu jinbnew inkella inkunu biss qegħdin nitrattaw is-sintomi u mhux il-kawżi tal-marda. Irridu niffaċċjaw l-isfidi l-kbar tas sistemi tas saħħa ta' dawn it-tlet pajizi li l-aktar intlaqtu mill-ebola. Għajnuna medjata permess tal-prezenza ta' tobba, professjonisti ta' saħħa, ta' simit, ta' saħħa mobli, medicini imma fl-istess waqt nerġaw nibnu permess tal-binja ta' rezilienza u kol permezz tal-kummissarju għas-saħħa nejnu ħalli nerġaw nibnu is-sistemi ta' saħħa ta' dawn il-pajjiżi. Dawn l-azzjonijiet għandhom isiru fl-istess waqt Naqbel 100%. L-onorevoli Bosti naru l-aħħar mistoqsi għalik. Iva, komissarju, nominat l-ewwel net. Jiena nilqa biħġari l-impen tiegħek, l-entużjażmu, l-passjoni tiegħek u r-rieda tiegħek li taħdem mal-Parlament. It-tieni net nixtieq nisħaq li inti lest li taħdem mar rappresentant Oli u il-Kummissarju għal Deve is-Sur Mimica li tindirizza b'mod konġunt meta il-problemi meta dawn ifeġġu, il-mistoqsija tiegħi. Tifqija tal-ebola, aħna ma anticipajniex, aħna ma mobilizajniex il-rizorsi fil-waqt u aħna ma razzanniex il-krizi, ma rnexxinniex il-raznuqa din il-krizi. Issa, tista' tgħidilna kif tista' taġix l-Ewropa ħalli konna kapaċitajiet aħjar biex nikkoordinaw aħjar, biex nikkoperaw aħjar u biex nibnu interoperabilità fosna u atturi globali oħra bħal organizzazzjoni Dinja tas saħħa l-Istati Uniti, ir-Renju Unit. Għaliex anke huma qegħdin jibatu kapaċitajiet militari biex jaffrontaw il-problema interazzjoni, interoperabilità u koordinazzjoni dawn it-tlieta. Ukoll fost il-persuni ċivili u il-militar. Grazzi. inti deskrivejt il-kwistjoni fid-dettall. Hemm bżonn ta' koordinazzjoni fost l-atturi kollha, ir-rwol tal-Kummissarju għal azzjoni umanitarja u għalli kollu rwol li għamel l-almu tiegħu sabiex iżomm jibqaw b'sabajnej fuq is-sitwazzjoni ikollu kuntatti ma' WHO. L-Istati Uniti qed jibatu militar ħalli jwafqu sparijiet mobli Renju Unit, Franza, donaturi bażiċi mill-Skandinavja. Stati membri oħra. Jina nemmen il-Komissarju għal Azzjoni Umanitarja għandu rwol speċjali f'dik li koordinazzjoni u iva jien ħan naqdi dan ir-rwol Għallu li jekk għandix immur emmek, għattilom Iva, irrit immur, parti mir-wol tijaj, tawet kun prezenti emmek, nemmen li dan ir-wol jiksab aktar importanza. U jkollu aktar valur. Għalix, n-nis tkun taf li inti kont emmek, inti rajt bajnej is-situazzjoni, esperienzajta, eċta. Għalek, ninsisti, miex mux għat simboliku biss imma għandu effetti pozittivi konkreti. Irridu nipruvaw, niżviluppaw il-reżiljenza fuq il-post, irridu natu daqqatit li sistemi tas saħħa biex jirkupraw u rridu wkoll nippruvaw nispeċifikaw l-ħtiġijiet eh, it tobba nibatu t-tobba, personal tas saħħa u nużaw il-metodi tradizzjonali ta' fejqan f'dawn il-pajjiżi. Għandna bżonn il-mediċini. Għanna bżon sistemi ta' dranaġġ, għanna bżon ilma tajjeb għax-xorb, dan kollu importanti biex nikuraw il-pazjenti tal-ebola. Għanna bżon l-arfin espert, it-tobba u bekk iva, iżjara. Emmek ħajkolla ruħol importanti xtaqdi. Temmejna l-mistoqsijiet. President, tajtna, tweġibiet, fid-dettal, issa jekk tixtieq għandek ħames minuti ħalli tirreferi għal xi ħaġa li forsi ma tkellimx biżejjed dwarha, imbagħad tagħmlilna il-kummenti ta' jellu. Għandek ħames minuti, m'hemmx għalfejn tħodhom kollha, imma għandek dawn ħames minuti. Naħseb il-kol majnajna xiftit wara tlet sijat għajjena. Dan huwa naturali Ja minn natura tal-bniedem. U għalhekk kemtejn ta' malajr, kemtejn mimlija manita, għaliex jiena nemmen li dak kollu li ntqal kien dirett u ntqal mod miftuħ. Jekk intom taf dawli dan il-kompitu, dan il-portafoll, dan ħajkun il-bażi is-sis tal-kooperazzjoni tagħna li nitħattu b'mod dirett bħal kieku konna l membri tal-istess familja. Għaliex dak li rridu niffaċċjaw, dak li għandna qudiemna huwa ta' sfida kbira għalina. Il-professur qal ftit minuti ilu illi ma jixtiex ikun fil-pożizzjoni tiegħi lanqas sufa minn ġismi. Iżda, la jiena ġalla darbina tħalt fil-politika b'din il-passjoni li naqdi irrid nipprova nkun ta' servizz. Naqdi, nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-Parlament. Għaliex jiena nħoss bħala membri tal-Parlament li proċedura li mbdiet permezz tal-elezzjonijiet f'Mejju jiena nemmen li din tejbet immens ir-rwol il-prestiġu tal-Parlament, tal-Kommissjoni, tal parlament tal kommissjoni tal mill-perspettiva ta' ċittadini u ismiħ tagħna llum jagħmel parti minn din il-proċedura. U minkejja il-fatt illi jiena iva daqsxejn għajjen, jiena tassew sodisfatt li hija unek preżenti għaliex din il-proċedura demokratika hija ta' fejda għal politika in ġenerali u l-messaġġ illi aħna qed nibatu li ċittadini tagħna permezz ta' diskussjoni tagħna hija huwa illi aħna ma ninsabux hawnhekk biex namlu pjaċiri il-xurxin, biex naddu l-komplimenti l xurxin Aħna nivolvu ruħna fi dialogu politiku. Aħna nistaw ma naqblux jina qed xi drabi li ma kontx naqbel mal-kummenti taħut minnkom, iżda aħna l kol nipruvaw insibu soluzzjonijiet. U Dan għanna x'nigwadanjaw mill-proċedura li mbdiet f'Mejju, dan irridu namlu biex nirkupraw il-fiduċja fl-Ewropa, irridu namlu ħilitna biex nirkupraw il-fiduċja. Fl-aħħar nett tallimt ħafna minn din id-diskussjoni, iżda qatt fadalli immens x'nitallem. Jiena ġejt marra Missur Sorensen u tim tiegħu għamilna kważi 15 ma nalqu xajn majn prattikament. Imma tawni ħafna informazzjoni, id-DGTA, informawni dwar il-qafas ġenerali, issa wasal iż-żmien li nidħlu fil-kif. Għalek, jekk provaw il nomina tiegħi aħna ħanaħdmu id fit, ħanimxu l-istess mixja. ħanipruvaw nimplementaw il-viżjoni tagħna u ħanamlu lill-Ewropa u ħanżommuha bħala l-iktar donatur bażiku u l-ikbar donatur illi ġenna bekk inħossuna gburin li aħna Ewropej. Grazzi, grazzi, Sur Stiljanides. Għall-intervent tajjeb tiegħek issa jistħoqlok daqxej ta' Mistri, issa skont ir-regoli l-President u l-Kordaturi ħajkollhom laqa f'din il-Kamra bekk nitlob lil dawk kollha li mhumiex involuti f'din il-laqa sabiex jitilqu mill-Kamra mill-aktar fis possibbli aħna bażi tal-evalwazzjoni ħanibatu itra l-konferenza tal-President tal-Kumitati ħa jibbatu itra qabel ma jibbatu għal-konferenza tal-presidenti, il-konferenza tal-presidenti ħa jihdu deċizjoni ħalli jalqu ismiħ u jivvutaw fuq il-kulleġġ tal-kummissarji nominati f'daqqa. Grazzi, grazzi tal-prezenza ta'kom, grazzi l-interpreti, l-interpreti jirringrazzjaw, grazzi lilkom il kol għas-sabar ta'kom għaliex bizna daqxejn il-ħin li kena allokat. Grazzi.